Vamos a dar comienzo a esta segunda parte. Mela, ħanibdow it-tieni parti tal-laqatana fuq il-kompetizzjoni tkun kontat ngħidu qabel se nibdo bil-punt 16 li hija l-petizzjoni 1274 u eh, fissem il-Kumitat Sermi eh, fu dak li huma l-linji ta' Lajru għal persuni li għandhom eh, disabilità regolament wieħed' u għalek għanna u koll petizzjoni 1496 tal-2013 u koll. Għawnek għanna il-petizzjonant u nishtiqu natu u koll il-petizzjonant li huwa eh, fisem il-Komitat Sermi wara nofsinhar tajb lil kulħadd u grazzi ħafna l-MEPs tal-li tatun il-merħba hawnhekk l-ewwel net. Nixtieq ngħid illi Sermi huwa kumitat Espanjol eh, Spanjol rappresenta l-persuni li għandhom disabilitajiet. U hija pjattaforma ta' fejn daw in-nies jistgħu jinġabru u jkollhom skambju. U is-suġġett huwa l-fatt illi ir-regolament tal-Unjoni Ewropea illi nintolbu eh, tintolbu għal reviżjoni ta' mir-regolament tal-2006 tal-Parlamentu tal-Kunsill. 1107 Mela l-punti ewlenin tal-petizzjoni tiegħi fu dan is-suġġett huma il-fatt li hemm ħafna aspetti li huma biċċar negattivi li jiksru id-drittijiet tal-persuni li għandhom diżabilità meta jkunu passiġġieri. L-ewwel net, il-kumpaniji ta' l-ajru, per eżempju, meta n-nies daw eh, jitlu fuq eh, l-ajruplanu, batem kwestjoniet ta' sigurtà u kol u għalhekk hemm ħafna eh, drabi daw il-persuni b'disabilità ma jafux se jagħmlu għax ħafna minn daw il-kumpaniji tal-ajru ta eh, l-istess jagħmlu għax isom jistgħu jiċdu jiċdu li dawn isiru passiġġieri li jistgħu jirkbu fuq l-ajruplan mħabba disabilità tagħhom. U għalhekk dawn il-passiġġieri li għandhom eh, disabilità id jkunu akkompanjati hemm spejjeż ulterjuri u dinja sitwazzjoni Ma qabel il-kumpanija tal-ajru seta tiddeċidi i eh, l-kondizzjonijiet ta' sigurtà persuna tiġi akkompanjata jew le. Mill-banda l-oħra hemm il ftiġa wkoll li jkun hemm din persuna tiġi akkompanjata u hemm ukoll eh, fl-ajruport dan huwa parti mir-regolament u din hija eh, ovvjament ħasra dawn il-persuni b'sabilità li jixtiequ jivvjaġġaw. Din is-sitwazzjoni għandha stant ukoll il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Persuni ta' Disabilità li stati membri ratifikawa, però hija ta' diskriminazzjoni u norma ma' liġi ma' tippermettix għal dawn il-persuni b'disabilità li jihdu dan it-trasport u jkollhom din il-libertà u hekk din iċċaħduhom mid-drittijiet fondamentali tagħhom illi jaqgħu taħt il-kappa ta' din il-konvenzjoni. il konvenzjoni U għalek, per esempio, il-ħajja indipendenti, li kunu jistaw jissieħbu fil-ħajja ta' kuljum, tan nies tas soċjetà u hemm aspetti wkoll trasversali illi jifacilitaw il iżvilupp ta' dawn id-drittijiet. Ta' din ċfija għaw taħt il-konvenzjoni. U reċentement kien hemm l-elementi ġifiri biex naraw is-sitwazzjoni ta' din il-persuna, din il-mara. il persuna din il mara illi iju kol iġifiri eh, ridet tkun trasportatu għal dak din situazzjoni kifet narawa aħna ovvjament jiksru il-drittijiet fondamentali ta' persuni ta' disabilità li huma ċittadini bħal kulħadd U hemm eh, din il-problema li teżisti u hemm bżonn illi fl-2006 mbagħad kien hemm reviżjoni tar-regolament biex jagħtu iktar eh, drittijiet li dawn il dawn il-passiġġieri b'disabilità biex eh, ikun hemm dan l-aċċess. U għalhekk pereżempju fl-Istati Uniti iktar tirrispetti tirrispetta ġifieri u fl-2009 kien hemm din leġislazzjoni li affermi iktar favuri persuni għandha disponibilità u tirrispondi iktar ħtiġijiet u l-kriterji eh, tagħhom il-bżonnijiet ta' dawn il-persuni. U leġislazzjoni eh, tal-Stati Uniti hija iktar eh, iktar tirrifletti l-bżonnijiet ta' dawn il-persuni fl-aspetti tekniċi ta' sigurtà, eċetera, jilqgħu iktar il-bżonnijiet tagħhom qed jiġu għat-trasport per eżempju ċekin online, jifavorihom b'ħafna affarijiet u anke persuni li akkompanjawhom ukoll pereżempju li hemm bżonn li jagħtuhom xi tip ta' servizz ukoll. U hemm ħafna ta' skambju ta' informazzjoni anke fil-ajruporti stess. U għalhekk eh, anke meta jiġu biex jimbarkaw jizbarkaw mill-ajruplan mill u għalhekk kollox eh, jimxi ferm aħjar u da kollu bżonn jiġi valutat u mbagħad hemm ovvjament l-ispejjeż li qed ikunu imnaqsa jew il-qas ikunu hemm bżonn jridu jħallsu għalhekk. Issa, dik li hija eh, leġislazzjoni ukoll per eżempju jekk hemm persuna li għadha b'disabilità u irridu naħarsu kif nistgħu nħarsuha u għalhekk dan ir-regolament tal-istrument tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda tal-2006 u nixtiequ dan ir-regolament ikun jista' jagħmel tajjeb għal din is-sitwazzjoni biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni mħabba disabilità. Grazzi ħafna. Muchas gracias. Damos la palabra a la Comisión, Jean Luis. Grazie ħafna nadil kelma issa lill kummissjoni Merci, Madame la Presidente. Grazie ħafna, President. Mela, il kienem kritika iva minnaħa tal-petizzjonant fuq ir regolament L-ewwel kritika hija l-obbligu jew il-ħtieġa ħanajdu hekk illi minn qabel dan huwa l-artiklu 7.1 tar-regolament, it-tieni kritika il-possibilità li wieħed jiġħad jirrifjuta l-reservazzjoni jew l-artiklu 4 tar-regolament ġifiri sa jiġħat il-passiġġier jitla fuq l-ajruplan. Issa fuq il-reservazzjoni bżonn tkun 48 sija qabel u hemm bżonn ukoll meta jkun hemm it-titjira tar-ritorn, ġifieri dan jott għal biex tmur u tiġi lura derba biss minn xafejn darbtejn. Jekk m'hemmx notifikazzjoni minn qabel, il-kumpaniji tal-ajru bżonn jagħmlu l-sforzi kollha tagħhom eh, dak li huwa raġonevoli, ġifieri il-persuna illi qiegħda f'din is-sitwazzjoni fejn għandha mobilità imnaqsa mhijiex mingħajr protezzjoni. Dak li għanna bżon naraw ukoll huwa illi dan l-obbligu ta' notifika minn qabel tippermetti illi ikonna l-aħjar assistenza. Ġifir kas ta' persuni li għandhom disabilità jew mobilità mnaqsa ma' każijiet differenti u għalhekk bil-avviż minn qabel jistgħu jifokalizzaw fuq il-bżonnijiet reali tal-persuna u jagħmlu xi ħaġa illi tasso tista' tiffoka fuqha u mhux xi ħaġa li tkun ġenerali, xi ħaġa individwali li tejna u tejna tasso. It-tieni kritika kontra dan ir-regolament hija l-possibilità li wieħed jirrifjuta eh, l-imbark u r-riservazzjoni fejn hemm riskju ta' sigurtà bl-Ingliż safety jew eh, jitlob il-presenza tal-akkompanjatur eh, artiklu 7 l-ewwel net hemm li ngħidu illi din il-possibilità għandha qafas preċiż ħafna fir-regolament l-ewwel net hemm bżonn illi da din iċ-ċaħda tirrispondi għal esiġenzi ta' responsabilità ta' sigurtà li jiġu mir regolamentazzjoni internazzjonali Ewropea jew dik nazzjonali jew li ġew mafqa mill-awtorità illi ħareċ il ċertifikat ta' trasport ta' l-ajru tal-kumpanija tal-ajru. Jew tiġi mid-daqs tal-ajruplan jew tal-bib tal-imbark. U għalek jekk hemm din iċ-ċaħda hemm l-obbligu impost fuq il-kumpanija tal-ajru li jipproponu kemm jista' jkun alternattiva aċċettabbli għal persuna konċernata. Hemm ukoll l-obbligu ovvjament li jkun hemm rimbors tal-biljett tal-ajru tal tal biljett tal ajru anki il-biljett tal-ritorn u hemm id-dritt ta' li ssib fejn tista' tmu biex tmur id-dar u għalhekk. Il-kwistjonijiet ta' aċċess u ta' restrizzjoni hemm bżonn ikunu pubbliċi famla aċċessibbli, jiġifieri il-persuni hemm bżonn ikunu informati, ġifieri dawk il-persuni li applika għalihom. U mbagħad jekk hemm rifjut, jekk hemm ċaħda l-informazzjoni hemm bżonn tkun motivata U jekk il-persuna titlob hekk din il-motivazzjoni hemm bżonn tkun bil-miktub skadenza ta' ħames tiem. Għall-istess raġunijiet u skont l-istess kundizzjonijiet bħal ma nistgħu nimponu wkoll akkompanjatur. Dawn ir-regoli b'mod partikolari fu ċaħda ta' riservazzjoni tal-imbark huma mqabla ma dawk li jeżistu fl-Istati Uniti Il-Kummissjoni diġà preċizat li huma dawn ir-regoli fil-linji tad direttiva tal-11 ta' Ġunju tal-2012 u insistiet fuq l-obligi ta' trasportatur kif ukoll l-obligi illi jagħti mill-aktar fis possibbli l-informazzjoni l-persuna konċernata meta jkun hemm riservazzjoni jew notifika minn qabel. Meta akkompanjatur huwa impost, il-Kummissjoni preċiżat illi jkun hemm il-ħtieġa illi jagħti lajnuna iġifiri hemm bżonn illi dan eh, jirrefletti l-assistenza mitluba lil persuni mħabba raġunijiet ta' sigurtà u l-Kummissjoni toħroġ b'rakkomandazzjoni f'linji gwida tagħha ma tistax timponi għax mhux fir-regolamenti lil persuna eh, din l-akkonta kampanjatur illi ma jkollux bżonn iħallas jew ikollu rata imnaqsa sostanzjali Il-komunikazzjoni tal-Komissjoni tkellem fuq l-aħjar prassi tal-kumpanija illi jitolbu wkoll li tiġi ta' passiġġieri oħrajn. Issa nala u ngħid illi għandna qudiemna regolament illi opera sew u l-biċċa l-bira tal-persuni konċernati kif ukoll l-organizzazzjonijiet jirrappreżentawhom dawn persuni ġifieri ta' mobilità innaqsa huma sodisfatti ħafna dan ir-regolament. Il-kwistjoni ta' sigurtà huma ta' sikurezza huma importanti ħafna, speċjalment meta għandhom xaqsmu mal-passiġġieri kollha u s-sikurezza ta' dawn il-persuni u tal-ekwipaġġ. Il-Kummissjoni ma tassibx li kun hemm bżonn ta' reviżjoni dan ir-regolament imma mill-banda l-oħra taħseb illi hemm bżonn ikun hemm dejjem attenzjoni partikolari fuq l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament tal-twettiq tajjeb mill-awtoritajiet nazzjonali l-possibilità għal kummissjoni pal għamlet fil-passat illi tkun tista' tkun iktar preċiża kemm jista' jkun id-dispożizzjonijiet ikkonċernati. Grazzi ħafna President. Grazie. Eh... Grazie ħafna. Issa, signora Soledad. Grazie, signora Presidenta. Grazzi ħafna Presidentina l-ewwel net nixtieq ngħid illi eh, kontenta l-persuna edha hawnhekk u natu attenzjoni li dan is-suġġett li huwa tant importanti. Jiena naħseb tassow illi l-Kummissjoni qed tkellem fuq ir-regolament li huwa adegwat u sħiħ, imma jiena naħseb illi jekk wieħed jiftaħ forsi xbilet ta' xi kumpanija, pereżempju dawk speċjalment tal-low cost, kumpanija ah, ta' jew qed naraw ir-realtà tal-persuni li għandhom disabilità ma xi xirdu ħabtu wiċċhom. U anki l-akkompanjaturi u koll anki laqas li kollhom prezz imnaqqas tal-biljett tagħhom u għalhekk naħseb u l-ewwel qabel kollox naraw il-ħtiġa tas-sikurza. U għalhekk persuni li għandhom disabilità għandhom problemi mumiex persuni morda, imma għandhom forsi bżon għajnuna speċali, partikolari, speċjalizzata, imma mumiex eh, morda. U għalek ma nistawx naċċettaw illi eh, l kumpanija ma taħsibx għas-sigurta, nifem li għandhem kriterji ta' sigurta, imma fuq eh, fatt illi daw, eh, per eżempju, daw l-affarijiet li jemson dikun hemm preavviz ta' 48 eh, sijat, ma sibx li huwa xenarju, għax daw mhumiex morda kif qed ngħid, m'hemm bżonn jekk li kieku kienu morda iva, imma qed nitkellmu biss fuq disabilità. U għalhekk permettuli li ngħid illi dan huwa suġġett ta' disponibilità kol ta' ekwipaġġ u ta' spejjeż għedin nitkermu fuq il-fat il eh, natu eh, regola biex taw il-persuni ma jkollhom xi ħabtu wiċċhom situazzjoni bħal dawn. bat nintenni l-ħtieġa mhux biss nirrevedu dan ir-regolament, imma l-iktar u iktar naraw dak li qed jiġri għal persuni eh, l-effettu wkoll il-kumpanniji u dak li qed jiġri wkoll speċjalment fid-ditti tal-low cost għax nafu illi u ma jmorru per eżempju u jaslu bil-banda l-oħra tal-aeroport. Ta, ta, eh, ġifiri runway li kun il-bot ħafna. U għalek dawn dawn huma affarijiet li irdu naraw mhux għax ir-regolament biċ-ċar huwa dista diskriminazzjoni għal persuni b'disabilità u għalhekk qed ngħid li hemm dawn nuqqasijiet kollha, hemm bżonn li tidħlu biss fuq xi paġna web u taraw kemm is-sitwazzjoni mhijiex tajba l-persuni b'diżabilità. U għalhekk jiena nappoġġa dak illi ressa din il-petizzjoni biex ikun hemm studju, ikun hemm analiżi biex ikun hemm ir-rispett dawn il-persuni jistħoqilhom. Grazzi ħafna. Iva bħala IPP eh, e jina nishtiq nitkellem fuq il-fatt li aħna qegħdin naħdmu ma' Solidat fuq l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda għal drittijiet tal-persuni b'disabilità u f'kull stat membru f'dan l-istudji rajna is-sitwazzjoni reali tal-persuni eh, li għandhom disabilità u għalhekk fil-petizzjonijiet li għandna hawnhekk Għedin naraw kol persuna illi kienem il-jina rajna anki bħala persuna stess eh, riġi ta' kompanat u għalek dan huwa tal-2006 fejnem l-interpretazzjoni forsi qed tiġi xi naqra sfumata u għalhekk kif ninterpu wkoll il suġġett ta' sigurezza u għax ħafna drabi aħna najdu dak li huwa konvenenti u mbagħad nħawduħ ma' fajt li huma eh, siguri. Imma anke l-persuna li tħallas jiġifieri hemm bżonn li jkollu eh, akkompanjatur u anki dan imur kontra ir-regolament ta' ġus maquda. Jo, per eżempju, l-konvenzjoni eh, ta' ġus maquda u għandha stand, l-opinjoni tiegħi hija li regolament hemm bżonn ikun ċar biex ma jkunx hemm lot ta' interpretazzjoni kattiva jew ħażina negattiva li għandha x'taqsam mas-sigurtà. Veru l-Kummissjoni qed tajt il-regolament huwa ċar, imma naħsibx li daqshekk ċar jekk fi Spanja kien hemm ħafna każijiet kif qalet il eh, kif qalu l-petizzjonanti ġifieri ta' interpretazzjonijiet żbaljati minn ċerti kumpaniji tal-ajru fuq is-suġġett ta' sigurtà u ħawduħ ma dik tal-kumdita iġifiri u jiksru il-drittijiet fondamentali tan-nies li għandhom disabilita. Għanda, sant jiena nappoġġa l-proposta illi unati forsi il-kelma, per esempio il petizjonanti kiex tiqja jarġa jitkellem. din il-petizzjoni tmur fuq il-Komitat ta' Trasport biex il-Komitat ta' Trasport ukoll jivalita u l-possibilità li forsi jitlob dan il-tibdil fil-regolament u nibdew ukoll din il-petizzjoni il-Forum Ewropew ta' Nies Disabilità li huwa ukoll eh, eh li kun jista' joħarġ bil-opinjoni tiegħu u dan id-debattitu din id-diskussjoni l-informazzjoni li jistgħu ikonna nkunu għal daqstant Eh, naħmu fuq il- nibqaw għaddejjin biex xogħol tagħna għall-implementazzjoni tal-konvenzjoni biex naraw li mumma l-punti li nistaw għom. dejjem taħt il-kappa ta' din il-konvenzjoni. Jekk memħati ħadd ieħor li jixtieq jitkellem nista' ngħaddi l-kelma mill-ġdid lill-petizzjonant. Grazzi. Anzi, l-ewwel ngħaddi l-kelma lil Peter. Ich wiederholen, was unsere Ausschussvorsitzende so äh, äh, gut zusammengefasst habe, hat Mela, jiena ma nix nirrepeti dak illi intqal daqshekk tajjeb anke mill-President. Eh, kienu differenzi żgħar ta' opinjoni huwa tajjeb il-Kummissjoni għaltina li hemm regolament imma l-interpretazzjoni ja eh, tfisser ħafna ta' regolament għalhekk irridu nerġgħu nduru lejn interpretazzjoni u il-punt interessanti hawnhekk huwa illi Eh, aħna bidlu ir-regolament eżistenti eh, jew um, eh, qed nitkellmu biss fuq l-interpretazzjoni jina bniedem prattiku u jiena interessat għal li jkun hemm titjib għal dawn il-persuni b'diżabilità. Ma nafx jekk eh, eh, eh, il-komitat rilevanti li jista' jitratta din il-segretarja tal-komitat għandna ngħidulu eżattament aħna xirridu, ma nix biss nuħdu nota ta' dan imma min-naħa tal-komitat trasport aħna nixtiequ illi ikonna notifika ċara illi tgħid illi femu eżattament x'nixtiequ aħna nistgħu ngħidulhom li aħna kuntenti bil-regolamenti ma il-mod ta' kif qed tiġi interpretata li hija il-problema ma jista' jkun li hemm min jaħseb li għandu bżonn eh, għandu bżonn ta' għandu bżon ta' titjib dan ir-regolament u eh, eh, bekk ifisser li tkun hemm proċedura differenti li tista' sir mod veloċi wkoll. Ġifieri mhux ħan nitkellmu biss dwar li ħadna nota tas-sitwazzjoni, imma rid ikollna wkoll risposta ċara ta' xiridu eżattament il-ċittadini aħna eh, ħarisna lejn l-interpretazzjoni pratika ta' dan ir-regolament nħossu illi fil ferita l-implementazzjoni li hija li mhix qed taħdem tajjeb u għalhekk iridu naraw eżattament kux dan il-raġuni. Grazzi ħafna Peter, isla petizzjonant grazzi ħafna tal-intervent tal-Kommissjoni u ta' żewġ gruppi l-SND u l-IPP. E Jina l-ewwel net nixtieq ngħid illi hemm żewġ aspetti li huma importanti. L-ewwel net hemm l-aspett fuq il-fatt li l-Konvenzjoni tal ġusma uda tal eh, ġusma uda jagħti eh, orizzont ġdid għal nies tal-persuni b'disabilità. Mbagħad hemm id-drittijiet eh, fondamentali u għalhekk il-Konvenzjoni li issa għal kumpaniji tal-ajru li din fisseħ jagħti paradigma ġdida biex taw il-persuni huma jadatta ruħam għal situazzjoni, mhux situazzjoni ta' ruħ għal per. U situazzjoni ta' ta' ruħ għal persuni, mhux il-persuni hemm bżonn jadattaw ruħhom. U għalhekk eh, din il-konvenzjoni ġiet ratifikata mill-Stati membri u bil-fors ma jisawċ niċħdu illi s-sitwazzjoni tal-mument hija ta' diskriminazzjoni ċara. U hemm każijiet mm, naraw illi hemm persuni li għandhom ċerti eh, kumpaniji tal-ajru f'ċerti pajjiżi nafu eżatt li huma jiġifieri. U anke dan il-każ il-petizzjonant stess ma jistax pereżempju jiġi miċħud illi ma jistax jidħol fuq l-ajruplan jew ikollu akkompanjatur jew le. U għalhekk ma jidux ikun hemm sitwazzjonijiet fejn il-persuni stess isom qed qed jagħmlu huma diskriminazzjoni kontrihom stess. U għalhekk Emson naraw dal affertu eh, ehm, u għanda stant situazzjoni pardi emson neqduwa u jek kwek jina ġifiri naqbel ma dak illi intqal illi persuni b'disabilita mumiex persuni morda għandhom persuni eh, li għandhom din is-sitwazzjoni, għandhom kondizjoni jiexuwa, u loġikament dawn il-persuni b'disabilità huma l-ewwel net huma stess illi jafu dak li jistgħu jagħmlu għalihom stess u għandhom ma għandhom bżonn xi għajnuna u għalhekk nitrattaw il-persuni ta' eh, li għandhom disabilità bħalli ċittadini ta' tini klassi per eżempju jew nies dan mhijiex ħaġa illi tista' tkompli għax qed niksru id-drittijiet fundamentali tagħhom. U għalhekk hija kwistjoni ta' diskriminazzjoni fl-applikazzjoni U jina naqbel ma dak li qal eh, kellima tal-aħħar intervent għanna bżon bidla radikali biex ikonna model ġdid u dan il-model ikun fattibli u operabli eh, mos ċar kuħat jirrispettaħ biex hekk jina ġifiri bil-perspettiva modesta tijaj illi dawn il-persuni ma jisawx jiddeċidu jek persuni oħra itiru jew le u biss jużaw il-kriterji ta' disabilità. Dan ikun il-kriterju biss għax għandhom disabilità. Din hija forma ta' diskriminazzjoni. Grazzi ħafna. Eh. Grazzi ħafna mela nagħmel taqsira ta' dak illi għadna se nibatu lill-Kumitat Tran imma b'motivazzjoni fid-dal ta' dak li qal il-petizzjonant kif qal tajjeb ħafna Peter illi hemm interpretazzjoni tar-regolament li huwa żbaljat u għalek nishtiqu li l-Komitat ta' Trasport soluzzjoni illi sib soluzzjoni għal din il-problema biex ma jkunx hemm din l-interpretazzjoni tista' tkun waħda żbaljata u nibatu wkoll il-Forum Ewropew ta' Disabilitajiet u għalek nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm ikona l-tweċiba tal-Kumitat ta' Trasport biex din il-konvenzjoni tkun tista' tiġi implementata aħjar. Grazzi ħafna lil petizzjonant u grazzi ħafna lil rapporter. Issa immorru għal punt 11 eh, tal-aġenda tagħna dan hija petizzjoni 0617 mresqa minn Richard Buxton ta' ċittadinanza Britannika fis residenti kontra fossi fran għall impatt detrimentali li qiegħda jkollha l-attività fil-minjera miftuħa tal-faħam fuq ir-residenti, fuq is-saħħa tar-residenti. Pablo Estokes u l-avokat tiegħu tal-petizzjonant. U għalhekk ngħaddu il-kelma lill petizzjonant biex jispjegalna ftit il-petizzjoni fuq proġett ta' eh, min, ta' minjera tal-faham fil-Wales. Uh, thank you, Chair. Grazie, President. Et nistenna illi il-PowerPoint presentation eh, tiftaħ fuq il-computer jider illi waħlet din. Mela, għan itkellem eh, dwar l-effetti detrimentali u l impat ta' dawn il minjiri miftuħa tal-faham fuq il-residenzi tal-South eh, Wales, il-minjera hija 36 metru l-bot um, mill-residenti, mid-djar ta' residenti, ħan ispiega b'mod veloċi u ħan għamil dan kollu f'kuntest. Ħan iftaħ l-ONET dan hawnhekk qed taraw lil Wales eh, fin-nofs tal-Renju Unit, hemmhekk hemmert il-tibdil hemmhekk li qiegħed fin-naħa tal-nofsinhar ta' Wales din taraw għamlek il-mappa tal-bel tal- u ċentru u il-minjera edha wieħed u ieħor fejn hemm miktub Mertil tifdil eh, fuq il-mappa. Din tatikom ideja aktar ċara eżempju tal-estensjoni tal miniera 400 ettaru ta' minjera miftuħa tal-faham u um, Eh, bekta tafu eżattament kif inhuma l-affarijiet. Din hija stampa tal-ditta um, ta' minniera miftuħa li mhijiex toqba fl-art imma hija fil-fatt eh, miftuħa muntanja li qed taraw hawnhekk eh, u l villaġġ il-belt fuq wara għandek il-veduta hawnhekk ta' din il minjera miftuħa li qiegħda um, viċin il-ġirien. Qed dwa il-minjira ta' 400 ettaru eh, illa operata tal 15 sena qed ikun hemm ħafna storbi u trap, is-siti hija 36 metru l-bot mill-aktar djar viċin u l-estrazzjoni tal faham qed toħlu ħafna ġi emissjoni tal gaz beffet serra u ħafna 90% tal faham li qed eh, jinħareġ minn din il-minjira edi qed jinħara fil-power um, uh, station ta' u li palissa għaddejjien anka um, għaddejja uh, ksur eh, edi waħluhom bi ksur minħabba missjoni tal-GHG iġifieri il-power um, station li hemm viċin hija kontra il-liġi. Kien hemm proċediment ħafna proċedimenti legali u uh, mit ċittadin il-mentaw dwar dawn li ġiet rifjutata din l-ilment u il-Komissjoni ġiet hawnhekk eh, anka fil-2008 ġiet ammissibbli sa l ddej fil-2010 mora li ddej u dawn eh, xtaqu li jkun hemm GLO biex eh, waqfu it-trap u l-istorbju imma din ġiet rifjutata minħabba li il residenti ma setawx jħallsu l-ispejjeż legali u uh, intqal illi l-pozizjoni tal-flus uh, ma kienieċ ċara. Is-Sinjura Austin talbet għal protezzjoni eh, mill-spejjeż u l-Orti Suprema eh, fil-Renju Unit u koll irrifjuta l-applikazzjoni. Ġifiri, palissa residenti istudenti mandom lebda rimedju għem tlet ksur ta' tlet liġijiet tal-direttiva EIA għax memx konformita ma' funzjoni ta' operazzjoni toperat em falliment ta' ċess għal ġustizzja il-resident ma jistax imorru fil-rati minħabba l-istorbju trab minkejja li l-qorti kiena aċċetta il-fatt li hemm din il-problema u anka il-falliment tiġi indirizza tal-missani tal ġieġdi Il-direttiva ta' 85 eh, titkellem dwar il-permess għal minjeri miftuħin, l-operatur mhux qiegħed konforma għalhekk qed jikkontribwixxi għal eh, sejjes u anka għad kontra għalhekk l-Unjoni Unit palissa qiegħda tikser din id-direttiva li għandha x'taqsam mal-konformità um, mal-kondizzjonijiet ta' operata il-tieni e, il-legalità allegata e, l lars Convention għalet il-kas ta' Sinjura Austin jaqa fiħdan il-konvenzjoni u l-Renjonit mux konformi mal-konvenzjoni il-direttiva fija il-konvenzjoni ta' EARS, ġviri il-Renjonit mux għati konforma ma' din direttiva tal-EIA. il tielet ħaġa din hija aktar profonda mandax taqsa mal-ksur tal-trattat tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipju ta' dawnanijiet illi l-ONET inwaqfu eh, il-bidla fil-klima. Il-ħtieġa ta' minira miftuħa memx bżon taħħa eh, eh, fil-fat Wales jesporta l-enerġija għabethor et fil-fat tikser il-liġijiet kolla Eh, dan li qegħdin fitxu aħna qed kontra hawnhekk tal-kontra l-artiklu design il-komunità m'għandhomx rimedju abertaw qed tikser l liġijiet u il-Renjunit qed jitlob ukoll il-permess li jitinfetaħ minn jira oħra fin-naħa l-oħra tal-muntanja. Eh, u hawnhekk għandkom ritrat ieħor tal-minjera miftuħa, grazzi ħafna. Grazie ħafna għad il-kelma issa il kummissjoni Mr. Gross. Thank you. Um, Grazzi ħafna. Il-Komissjoni ila tinvestika din il-petizzjoni u fl-aħħar komunikazzjoni li jirġivejtu fil-rigward ta' direttiva e IAEA kienet fl 2013 ovvjament aħna dan l-aħħar jirġivejna din informazzjoni anzi il-bira jirġivejna din informazzjoni addizzjonali u eh, sur Stokes eh, tana dan pala supplement, għallu kan prova natikom risposta dwar il-kustjonijiet li rridu eh, nirċivu u li aħna rridu investigaw meta nirċivu l-informazzjoni kolla u ħafna legazzjonijiet hawnhekk ħafna mill-evalwazzjonijiet li sa minn aħna taħt l-evalwazzjoni tal impat u l-proċess li kien għaddej fil-erba' komunikazzjonijiet li hemm qudiemkom, se noqgħod nerġa' nirrepetihom dawn per rigward tal-kustjoni tal access għall ġustizja kif suppostjat is-sur Stux inna ninvestigaw dan għal ħafna żmien u anka ħadna miżuri ta' ksur, eh, passi ta' ksur kontra r-Renju Unit għal ispejjeż kbar li hemm għal reviżjoni eh, ġudizzjarja, l-azzjoni kienet ta' suċċess sena l-oħra fl-2014 fil-fatt minħa tal komissjoni u qed niddiskutu ma' Renju Unit ta' kif qegħdin jagħmlu segwitu ta' dan kollu. Aħna nkunu interessati ħafna biex naraw eżattament is-sentenza tal-Qorti Suprema u rifjut tagħhom li jikkunsidraw din il-kus kwestjoni. u rridu naraw jekk tassow dan għax taħt id-direttiva EIA mid-dokumenti li rġivejna għalbira jider li kien hemm diskussjoni anka fil-qrati nazzjonali jekk din l-azzjoni taqa' taħt il-mandat tal-evalwazzjoni tal impat ġifiri li IA u l-aċċess tal-ġustizja u jew jakkux barra l-ambitu legali. It-tieni allegazzjoni għandha x'taqsa mal-Power Station Abertor, iva din hija kwistjoni li l-Kummissjoni wkoll qiegħda segwi b'mod attiv u anka hemm azzjoni ta' ksur minħabba l emissjoni ta' nitrate dioxide ħarġet eh, ukoll komunikazzjoni il-Komissjoni u qed tara x'passi tista' tuħu f'dan il-proċedimenti dwar l-emissjonijiet tal-gas b'effett serra l-deċiżjoni oriġinali dwar dan il-każ ittieħed taħt id-direttiva eh, ta' qabel il ma kienx qed issemmi bidla fil-klima bħala waħda mill-affarijiet li rridu inqisu imma kif qalet il-komunikazzjoni tagħha fl-2013 il-Komissjoni l-emissjonijiet tal-GHG anka dak iż-żmien kienu meqjusa bħala eh, parti mill-evalwazzjoni hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar il-ħroq tal-fuel, il-proġett irid jiġi evalwat taħt li IA u jkun proġett għal li għandu xaqsa mal-fatt li wieħed qed iħaffer għal-faħam e, e, il-fahm sa jinħara fil-post manka barra minn mimma ovvjament affarijiet oħra mbagħad li għandhom x'aqsmu l emissjoni tal-GHG eh, fl-estrazzjoni tiegħu. Iġifiri jista' eh, ikunem hemm applikazzjoni ġdida għandna anka EIA aktar revizjonata u tirreferi għal bidla fil-klima bħala waħda mill konsiderazzjoni li jridu jitqiesu u tkun applikabli din mill-2017 Imma anka jekk id-deċiżjoni tittieħed qabel eh, ma tidħol fis seħħ din id-direttiva li nisa gwida li għandna issa huwa huma ċari li l ghg li jdu jiġu meqjusa, ġifiri jekk hemm applikazzjoni ġdida l-espansjoni ta' din il minjiera dan ħajjit qiesa. Grazzi ħafna. Muy bien, intervenciones? Grazie ħafna u xi kummenti minnaħa tal um, tal tal membri parlamentari jew ħadd ieħor mela nerġa' nduru lej il-petizzjonant. Grazie ħafna President, Iva, Eh, biex nerġa' indur lejn il-punt tal-Kummissjoni dwar l-emissjonijiet tal-gas b'effett serra dawn iridu jitqisu bħala bħala parti mill-proċess tal-estrazzjoni. Il-ħruq tal-faham huwa konsegwenza diretta tal-li wieħed qed jagħmel estrazzjoni tal-faham minn din il-minjera miftuħa lek l-effett kumulattiv li jidħol taħt din id-direttiva. Il-Kummissjoni sissa ma indirizzaċ l-ewwel punt tal-allegazzjoni li hemm ksur anka ta' direttiva f'termini ta' konformiment mal-istqarrija ambientali li ġiet prodotta fl-2005 hemmhekk kien hemm stqarrija dwar l-ambjent mill-operatur mill-kumpanija illi qalet illi aħna ħanamlu minn kollox biex nikkonformaw ma u sikuraw illi din it tista ta' minjera miftuħa ma toħloqx trap u storbju. Din kienet waħda mill-kondizzjonijiet illi permess taħħa inata il-permess u issa dawn il-kondizzjonijiet suppost qegħdin jgħidu illi ġifieri hemm konformiment imma aħna qegħdin jgħidu li hemm ksur. jina nifhem u naċċetta illi eh, tħassib li tqajjem qabel mill-petizzjonant kienu indirizzati minn Renju Unit, xieħut minnom instab soluzzjoni għalihom imma e, fl-2015 hemm problema bl-aċċess għal ġustizzja biex jitwaqqaf l-istorbju u trap minn operat illi taqa e, u natat permessa li skont direttiva tal iia innu għasta konformita ma' direttiva e IA u hemm kondizzjonijiet illi palissa mhumiex din jintlaħu. E, jider però li wieħed jista' jagħti permezz ta' ipjanar li jgħid li wieħed jista' jagħmel kull ma jrid u e, meta wieħed jikonforma ma mbagħad meta wieħed jina tal-permezz da jagħmel li jrid u dan mhux approċċ li għandna naċċettaw. It-tielet fuq l-emissjonijiet tal-gas b'effett serra Dan huwa ta' tħassib wiesa, forsi mhuwiex ksur fid-direttiva ma fid-dawla tal-rapport tal-EA eh, tal-2012 li qal li hemm tassib konsiderevoli eh, fuq l-impatt tal-bidla fil-klima kemm fl europa kif ukoll barra mill-Ewropa u fid-dawl tal-komunikazzjoni ta' Parigi u inkella il-protokoll ta' Pariġi, l-adozzjoni tal-protokoll ta' Pariġi eh, da xar fazzjoni favur l-ambjent jidir li mhux adattat li wieħed ikompri b'din it-tip ta' tħaffir ta' minjiri miftuħa meta l-isforzi u l-impenn tal-Kummissjoni tal-Parlament u tal konsilli l koll għedin jgħidu li aħna rridu nindirizzaw b'mod urġenti l-impatt li qed jinħass tal-emissjonijiet tal-gas ferra minħabba il-konsekwenza fuq il-bidla fil-klima din il-konsiderazzjoni ġviri l-estrazzjoni tal-faham il-ħruq tal-faham fil-miftuħ u e, l-emissjonijiet huma forsi eżempju ċar ta' kif wieħed m'għandux Eh, jidġielet kontra l-bidla fil-klima fil-fatt għalek aħna nitolbu illi il-Kumitat jew il-Parlament jikkunsidra dan bħala kas paradigma fejn l-azzjoni tittieħed u eh, nsemmu l-eżempju daqshekk ħażin, tintuża din bħala eżempju daqshekk ħażin ta' kif wieħed jista' jkollu miniera miftuħa. Grazzi ħafna. Grazzi jekk fimt il-Kommissjoni b'mod tajjeb għallu li għandhom bżonn xi informazzjoni sabiex ikun jistgħu jagħmlu valutazzjoni ta' sitwazzjoni b'mod tajjeb. Qed nassum li l-Kommissjoni taf x'hemm bżonn u għalhekk il-petizzjoni għandna nżommuha miftuħa sa dan it-tant is-segretarjat u anka aħna minna ħadd aħna nixtiequ nkunu nafu kemm sandumu nistennew aħna nixtiequ fil-fatt uħ dan il-fajl. Nistaw jinnexxina nagħlqu dan il-fajl fi tliet xhur jew nkunu wisq ambizjużi. Bħalissa Anzi, għatfadal ħafna informazzjoni biex nal-uħ dan il-fajl. Mannix l-informazzjoni sa issa kull ma għanna din il-PowerPoint u kif tistaw tifmu għanna ċerta diffikultajiet fil-Kommissjoni ħan nistaw nirrispondu għall informazzjoni li tintbatinna u mill-2013 marċevina l-ebda informazzjoni ġdida fuq din il-petizzjoni. Infatti, sorpriżi li qegħdin hawnhekk illum. Il-kwistjoni il kustjoni il kwistjoni hija li hemm ċerta litigazzjoni nazzjonali fuq din il-kwistjoni u brabta ma l-informazzjoni illi rċevejna il-bieraħ irridu nħarsu wkoll lejn il-kondizzjonijiet anka kwistjoni ta' liġijiet ġodda għaliex il-leġiżlazzjoni li għandna bħalissa mhijiex eżattament proċess illi Eh, tagħmel xi tip ta' segwitu u għalhekk għalissa ma nistax nagħtukom opinjoni għaliex il-ewwel nħarsu lejn dak illi sa jintqal fil-rati nazzjonali. Sa issa ma nista' nagħtikom xejn iktar. Bien. Eh, Tajjeb wis, Iva, Kellim li miss. Eh, ja chciałam jeszcze zadać pytanie do petycjonariusza odnośnie... Jena għandi mistoqsija għal petycjonant. iż-żmien qabel il-bini ta' din il-minjera miftuħa fuq il-konsultazzjonijiet pubbliċi dawn seħħew jew le qabel infetħet din il-minjera. Din il pożizzjoni waslet inna fil-2008 għadda ħafna żmien minn dak iż-żmien l-awlazzjonijiet minn qed nifhem seħħew fl-2005 ġifir qabel irċevejna din il-petizzjoni. Kien hemm ħafna każijiet simili u li qegħdin naraw minn numru ta' postijiet fl-Ewropa u ħajkun hemm iktar każijiet żgur. U għalhekk il-mistoqsija tiegħek petizzjonant hija jekk seħewx dawn il-konsultazzjonijiet u jekk seħewx mod tajjeb x'kienu l-konklużjonijiet tagħhom. Iva, il-petizzjonant issa replika tiegħu. Grazzi, Iva, kien hemm konsultazzjonijiet qabel u dan il-proċess ta' konsultazzjoni is il-tassib ta' residenti, però fir-realtà dak l-istess tħassib ta' trap u anka ta' storbju intqali li ġew indirizzati brabta wkoll ma' dikjerazzjoni ambientali, però fil-realtà dawn ma kinux effettivi u għalhekk għalhekk fl-aħħar mill-aħħar i għalfejn għadna tinħarsu lejn din il-petizzjoni. il petizzjoni Meta jingħata permess sa' bazi tal-informazzjoni illi tingħata eh, f'dikjarazzjoni ambjentali u mbagħad eh, din ma titħaddimx mela ir-residenti tal-lokal illi jkunu saru xi wedi favurihom eh, tittieħed azzjoni fuqhom għabbażi ta' dawn il kondizjonijiet Allura, ovvjament, ikollhom jieħdu l-azzjoni weħidhom. U provajna nibdew dawn il-proċedimenti legali fl-2010 fuq fuq dan il-fajl. U dan fallew. U fl-axar mill-axar jiswa ħafna flus li tiftaħ proċedimenti bħal dan fil fil-Renju Unit. Fin għandhom xaqt manka kwistjonijiet ambientali dan huwa każ li jmur li lin minn dak li tgħid il-Kummissjoni fl-Ingilterra, però da ma jfissirx li huwa każ legali għaliex imur li lin minn min dak illi qalet il-Qorta Ġustizzja Ewropea sena l-oħra. Hemm ukoll konvenzjoni fil konvenzjoni Arus fi dan il-ġnus ma'uda fejn qed jingħat iva illi il-Renju Unit mhijiex konformi ma' din il-konvenzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar eh, residenti xart qegħdin isofru il-konsegwenzi ta' din il-minjera. Nittama li rispondejt il-mistoqsija tagħkom. Andrija Mos tajjeb wis, mela, n-wieġbu u najdu għaw nirringrazzjaw il-spokesperson il-ħallu l-petizzjoni miftuħa biex il-petizzjonanti kun jista jiġbor l-informazzjoni illi eh, jirċevi u jista jibati u kol l-komitat u l-komitat mill-aktar fis possibli kun jista jgħati tweġiba u eh, inkomplu mbagħad bil-petizzjoni mbagħad nagħlqoha. Tajjeb wis, issa mmorru għal punt li jmiss li huwa dak numru 12 petizzjoni 050 barra 2013 imresqa minn Silvia Makovjak fissem assoċazzjoni Naz Dom dwar pjanijiet li timbena minjera ta' linjajt faħam kannella madwar Ponich, Krobja u Oskowicz fil-Polonja. Miex prezenti ma' l autoritajt lokali lanqas ma' prezenti u nati l-kelma l-petizzjonant għal ħames minuti l-Sinjura Makovjak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 u għad nirrapprezentaw il-fuq minn 25.000 persuna din l-assoċjazzjoni ġiet stabilita bil-ħsieb li niddefendu lilna nfusna taħt eh, anzi kontra il-ftuħ ta' minjera miftuħa tal-faham kannella. Il-licenzja, anzi l-autorizzazzjoni inotat f'Mejju ta' l-2011 aħna inħossu li saru xi żbalji. Per eżempju, protesta minnaħa ta' 176 persuna ġiet kompletament ignorata. Il-Ministeru tal-Ambjent qasbis ta' kaza din il-protesta u l licenzjana ngħatat xorta waħda. U komplew isiru ktar żbalji amministrattivi. Beda il-xogħol u hemmhekk eh, ġenerajna ksur tal-liġi ieħor u anka ksur tal-libertajiet ċivili aħna konna garantiti dawn l-istess libertajiet minna tal-Kostituzzjoni Pollakka residenti għat ma qablu li jibda dan it-ħaffir. Però ġew sfurzati li jaqblu minħabba l-qorti. Dan it-ħaffir seħħ bażi ta' deċiżjonijiet tal-qrati tal il-bdiewa tal-lokal kellhom jaqblu bil-fors. Ek inkisru id-drittijiet u l-libertajiet tagħna. minkejja l-fatt illi il-licenzja ma kienieċ waħda finali għabbażi tal-orti lokali tafir xorta għadu għaddej u il-Ministeru f'Diċembru illi għadda tal-permess għal iktar ħidma f'dan f'din iż-żona minkejja illi hemm ħafna azzjonijiet li huma illegali u li hemm deċiżjonijiet tal-qrati illi huma xieda illi residenti lokali għandhom raġun. it ix-xogħol din iż-żona xorta għadhom għaddejjin. Sfortunatament l-investitur din edin nassumu li din il-minjera miftuħa sa tinfetaħ sa teqret il-ħajja ta' numru ta' villaġġi ta' ċittadini tagħna. Eh, min ħajtlef xogħol u min ħajtlef daru. Hawnhekk qegħdin eh, nitkellmu fuq zona kruċjali fil-Polonja fejn ħafna bdiewa mhux ħajkunu jistgħu jkomplu jgħixu mill-prodott tal-art tagħhom. Aħna għandna id-dritt illi eh, kull bini, kull, kull xogħol f'dawn il-loqsma rurali kun wieħed legali, però il-ksur tal libertajiet ċivili kif ukoll ta' liġijiet li huma eżistenti anka rabta ma' direttiva tal-ilma għaliex hemmhekk hemm numru ta' xmajjar importanti hemmhekk hemm anka siti tan-natura 2000 viċin ħafna Nistgħu nassumu wkoll illi il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli wkoll fejn kiser. Irridu nisqu kol illi minjera miftuħa tal-paham kannella Iżda tkun ovvjament sors kbir ta' gassijiet effett serra. aħna ħloqna kuxjenza ma, ma numru ta' autoritajiet fil-Polonja, fil il-President kif ukoll Ministeru tal-Ambjent u anka l-Qorti Suprema, però sa issa m'hemm l-ebda risposta. U għalhekk nitolbukom biex tejnuna niddefendu dan il-post sabiħ u ma nippermettux illi neqildu dak li qegħdin taraw fuq l-iskrin. Nistidnukom biex tiġu sabiex anka taraw il-post u ntkom iktar dettalji, grazzi. Muchas gracias alla petizzjoni. Grazie ħafna l-petizzjonanta. Issa nadu l-kelma l-Komissjoni bisem il-Komissjoni Anna Sajkoska. Thank you, Chair. Uh, Grazzi ħafna. Signora President, mela, jiena sa natikom il-valutazzjoni tal-Komissjoni irrit insemmi illi hemm numru ta' kwistjonijiet li huma ehm, f'din il-petizzjoni li huma marbutin ma' l-użu tal-ispazju, l-użu tal-art li huma il huma responsabilità tal-istati membri fl ħar mill-aħħar. Fil-kontest ta', ta din il-kwistjoni, ovvjament l-iktar ħaġa importanti hija direttiva fuq l-impatt eh, ambjentali. U dan ovvjament irid issir qabel eh, isiru dawn it-tip ta' qabel jinħarġu permessi. Ġifieri l-investitur irrid jagħmel rapport fuq l-impatt ambjentali. U ikun hemm evalwazzjoni fuq l-impatt ta' l-ambjent, l-impatt fuq eh, l-ilma, eh, l-ilma taħt l-art, kif ukoll fuq siti ta', ta natura 2000 fuq, fuq aspetti oħrajn marbutin. Fl-istess proċedura tinvolvi wkoll konsultazzjoni pubblika u waqt din istess konsultazzjoni il-partijiet interessati ikunu jistaw jaddu l-opinjonijiet tagħhom, il-kummenti fuq dan il-proġett. U l-proċedura tispiċċa fuq deċiżjoni, anzi b'deċiżjoni fuq il-kondizzjonijiet ambjentali. Inkunu ċari illi l-proċedura għadha ma inbidiċ u l-investitur ma is-sottometta l-ebda applikazzjoni biex jirċivi dan il-permess u għalhekk il-valutazzjoni tagħna bħalissa hija waħda ipotetika għaliex bħalma qed eh, sissa kien hemm eh, xi tħaffir, però dan kien ibbażat fuq proċedura kompletament differenti. U għalhekk il-proċedura biex tingħata din il-konċessjoni għadha ma inbdiċ u għalhekk ma nistgħu nagħmlu xejn iktar f'dan l-istadju. Bl-istess mod, dan jorbot mal-fat illi apparti minn hekk dan il-proġett jgħaddi nkunu qegħdin neffettwaw ukoll siti ta' natura 2000 qegħdin ftit kilometri l bot kif ukoll eh, l-ilma groundwater. U għalhekk kollox eh, jaqa' taħt l-istess proċedura li għadni kif iddiskrivejt. u għalek bħalissa bħalma diġa qed il-Kummissjoni ma tistax tkellem fuq ksur ta' liġi Ewropea għaliex dan il-proċess għadu ma ġiex sottomess. Jekk dan l-investitur japplika għal din il-konċessjoni u timbeda din il-proċedura naraw eh, li hemm dan il-ksur il-Kummissjoni tieħu eh, l-azzjonijiet li hemm bżonn. Bien. Tajab wis, grazie. Grazie l-Kommissjoni. Is-Sur Vallessa. Vinċonsa, przede wszystkim dziękuję. Grazzi ħafna. Jina nixtieq nirringrazzja l petizzjonanti tal-li prezentaw il-pożizzjoni tagħhom huma importanti ħafna li meta nkunu qegħdin diskutu dawn il-proġetti daqs ikbar għandna inqisu l-aspetti kollha anka dawk pożittivi kif ukoll il-negativi bħal impatt fuq l-ambjent pereżempju smajna ukoll argumenti importanti li wieħed irid iqis anka mill f'dan il-kumitat iridu niftakru li l-kustjoni għandha x'taqsam ma' żoni li huma importanti fertili ħafna daw mill-perspettiva agrikola u eh, dan huwa post fejn jiġi prodott ħafna eh, ikel Eh, smajna u kol illi sissa il-Ministru tal-Ambjent ta' eh, konċessjoni biss għall-esplorazzjoni tal-dawn il-deposits għal niti eh, f'dan il-qasam. 339 toqba ġit imħafra, ġifri għamlu daw il borholes u il-petizjonant għallinna u kol illi għabbażi ta' dan l-investitur probabilment ħaj jitlob il-konċessjonijiet għal aktar esplorazzjoni u u f'dan il-punt li aħna nistgħu nikkonċentraw fuq dak li nistgħu nagħmlu aħna nistgħu għalhekk eh, naraw li jekk hemm xi ħadd li jixtieq din il-liċenzja E, jridu jittieħdu u jiġu approvati deċiżjonijiet marbuta mal-ambjent anka fil-ħruġ tal-liċenzji u għalhekk il-kumitat tan għandu jagħmel dan li ħanejt għandna l-ewwel e, e, nieħdu bisereta il-biżat ta' residenti huwa probabli ħafna li kunem danni fl ambient u għalek. Jien nissuġġerixi li din il-petizzjoni għandha tibqa miftuħa imma minnaħa l-oħra għandna u kol paper lill-awtoritajiet pollakki u għanna ninkludu fija eh, lista ta' tħassib dwar il-proċedura, il-proċedimenti u Imbagħad inkunu nistgħu niddeċidu eżattament x'passi għandna nieħdu fi stadji aktar eh, tard. Irridu l net niksbu informazzjoni mill awtoritajiet eh, pollakki, il-progress fi xogħol, ir rekomandazzjoniet id-deċiżjonijiet ambjentali. Imma anka dawk amministrativi, il-suġġerimenti huwa dan li aħna nagħtu din il-paper u nitolbu risposti mill-gvern. Nikellim li mis. Pani Przewodnicząca, ja także w imieniu członka tej komisji, pana posła Janusza Wojciechowskiego. Grazie ħafna, President. Fisem Wojciechowski li huwa membru ta' dan il-komitat, il-mozzjoni tiegħi hija li inħallu din il-petizzjoni miftuħa u minix ta' noqgħod nerġa' nsemmi l-argumenti kollha illi tiġà tqajmu f'din il-Kamra stess mill-awturi tal-petizzjoni innifisa. nifisa irridu um, nirrealizzaw illi l-investitur kien qed jagħmel operazzjoni ta' tħaffir għal xi żmien u nistgħu għalhekk nassumu li l-investitur ħajkun determinat li jassikura illi dan investiment ma jkunx għamlu fil-vojt għal xejn. L-autorizzazzjoni għal tħaffir inatat bil-klawzola ta' applikabilità diretta għalhekk il-komunità lokali ma kellha xejn xi tajt u dan huwa e, juri l-determinazzjoni u l-influenza li teżisti fuq l-awtoritajiet lokali u forsi anka ċentrali f'dan ir-rigward. Għalhekk il-mozzjoni li jitħallu l-affarijiet miftuħa u forsi anka eh, eh, nuħdu il-suġġeriment ta' Sul Valenza biex ninkbu itra l-autoritajiet ċentrali u insemmu dawn il-fatti, il-fatt illi hemm residenti lokali l-qegħdin jilmentaw. Grazzi ħafna. Nadja kellim li mis. Grazzi ħafna. din hija diskussjoni qed issir f'waqta qed nitkellmu dwar din id-diskussjoni qabel ma jibda x-xogħol f'dan is-sit eh, forsi huwa inevitabbli forsi din il-minjera miftuħa tiġi miftuħa u żviluppata, imma mbagħad ikun tard wies eh, jekk naslu f'dan il-pont, u mbagħad inqogħdu nerġgħu niddiskutu eh, l-affarijiet bħalma għadna kemm għamilna fir-rigward ta' Wales li issa qegħdin ikollhom iddiskutu l-minjera wara li tiġa infetħet. Jiena l-iktar ħaġa li tolqotni f'din il-petizzjoni hija li min qed jagħmel din il-petizzjoni qed iħossuhom illi ma' jistaw jamlu xej meta imqabla ma dan investitur kbir illi għandu ħafna min jibbekkja għandu ħafna rizorsi anka legali u nafu li l-investitur huwa Eh, eh, kapaċi wkoll eh, jilħaq lill awtoritajiet u dawk li huma bdiewa f'din il-parti tal-Polonja li hija daqshekk fertili qegħdin jiġu injorati u jiena lek kuntenta ħafna illi għall-inqas dan il-Parlament qiegħed jiddiskuti din il-kustjoni. Irdu nagħmlu l-almu tagħna nibatu il-paper li tkellimna dwarha imma il-fatt li wieħed qed jagħti konċessjonijiet biex isir it tħaffir tiġa jisa weda illi tiġa ingħatat l-investitur li dan il-proġett jista' jiġi żviluppat il qoddim Għalhekk forsi hemm xi loophole fil-liġi Pollakka eh, illi li permezz tagħha ingħatat din il-konċessjoni anke qabel ma sar l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa imma għandna nagħmlu l-għalmu tagħna biex niksbu risposta mill-Gvern Pollakka. Jiena ma naqbilx mal-Kummissjoni ma nista' ma jistax ikun inqogħdu nħallu l-istorja tkompli qabel ma aħna nieħdu passi, ma nistgħux inħallu li tingħata din il-konċessjoni b'mod awtomatiku għanna inħarsu id-drittijiet ta' ċittadini tagħna mhux biss fil-rigward tal-proprjetà, imma id-dritt tagħhom li kollhom anka il-dritt li jitkellmu jekk il-tajesaċ jew l-art tagħhom ħajkun ħatkun affettwata meta jnaqrajt il-petizzjoni rajt illi ħafna drabi intom qegħdin tirreferu għal karta ta' drittijiet fundamentali u sfortunatament din charter ma tapplikax fil-Polonja minħabba lil Polonja ma qablitx illi tinkludi iċ-charter illi huwa parti mit-trattat tal-Lisbona, iġifiri eh, ma taplikax miex fis-seħħa, la fil-Polonja u laqas fil-Renju Uniti, ma direttivi oħra li aħna nistgħu nirreferu għalihom u nistgħu naraw li naħdmu favur id-drittijiet taċ-ċittadini li dawn ikollhom id-drittijiet kelmu eh, meta l-ambjent tagħhom u l-pajjeż tagħhom ikun mill-qut. Għalhekk eh, hekk għandha tkun l-leġiżlazzjoni Ewropea. Għandna naġixxu b'mod veloċi u għandna natu paper l awtorità l ċentrali eh, fil-Polonja u anka dawk eh, lokali biex jatuna spiegazzjoni tal-affarijiet u għana taw li l-affarijiet jisiru b'mod automatiku. Grazie ħafna Sinjura Dalli. Si, ċer, xtaqt nifoka ftit fuq aspett differenti li resqet il-qudim il-petitioner għaliex kemm il-darba tkellmet dwar libertajiet ċivili u għal darbtej fil-intervent tagħha enfasizzat fuq kif il-bdiewa kienu sfurzati jaqblu. U nixtieq nkun naf blima mod kienu sfurzati jaqblu għaliex jekk qegħdin ngħidu sfurzati jaqblu blima mod sar dan, dan l-isforz u Ħin minnhom qalet ukoll li l-kwistjoni anke laħqet il-Qorti Suprema ma sa ġurnata tal-lum għadha ma ngħatat l-ebda risposta. U nixtieq inkun naf meta waslet din il-kwistjoni kollha il-qudiem il-Qorti Suprema biex aħna nkunu nistgħu nkunu nafu wkoll kemm twal iż-żmien sakemm tingħata eventwalment risposta jew aħjar kemm għadda żmien u il-petitioners għadhom sa ġurnata tal-lum ma natawx risposta. Grazzi. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor. Grazie ħafna, Sur Semessa. Grazie, signora Presidenta. Grazie, President. Dwie sprawy, e, petytonariuszy. Pierwsza e, to... Grazie ħafna, President, jina għandi misto, mistoqsijiet, jek ti permettini. Il-pozizjoni tal-gvern lokali fil-bidu tal-proċedura illi twassal għal autorizzazzjoni ta' tħaffir Din hija mistoqsija waħda, mbagħad it-tieni mistoqsija. Inti għandek xi riċerka disponibbli fidejk jiġifieri illi tidentifika l-ispiża soċjali ta' da, da, dan il-parti ta' territorju li ġi mażur bħala uh, barriera open cost. Iva, grazzi ħafna mela l-petizzjonanta u forsi tistaw kol eh, twiġbu fuq il-mistoqsija ta' Sinjura Dalli fuq il-ħin li kienem. E, Grazzi ħafna, President. Jina jisimni Maċkovak, jina membru ta' Nash Dom, din l-assoċjazzjoni Nash Dom. Nishti forsi nati xi tweġibiet mill-presentazzjoni ta' qabel, anzi nżid mal-presentazzjoni ta' qabel u najt kemm aħna kuntenti bil-imġiba li kien hemm naħa tal-MEPs illi għalu illi prevenzjoni aħjar mill-kura. L-investitur kien bis bissejjed illi konvinċa il-qorti fuq dak li għalu għax joħroġ ċar illi kienem l-autorizzazzjoni għad ħafir biex ma joqgħodx negattivament id-dritt biex wieħed igawdi mill-proprjetà. Imma l-bdiewa lokali huma biċar kontra da kollu. Dawn id-deċiżjonijiet u dawn l-azzjonijiet ġew ikkontestati mill-investitur illi seta' jġib il-pulizija wkoll pereżempju biex jiżguraw illi taddi tiegħu kienem konferenza organizzata f'Poznan, fl-Università ta' Poznan, u l-professur Rajċek kienem, il-sur Abuċki kienem ukoll, u ma għalu fil-diskorsi tagħhom minajt laqli il-ħsara li se jkunem għall-ambjent lokali. Issa, skont il-liġi komunitarja fis-seħħ, kull stat membru huwa mistenni, Polonja inklusa, tiskura ruħa illi nilimitaw l-effett tal-emissjonijiet tal-GHG. Ma nsaqsi minjera tal-faham kannella xetta melem. Kif għadna dan huwa sors ta' ikel għal Polonja. It-terz mill-ikel minn prodotti alimentari huwa prodott f'dan din iż-żona fil-Polonja. U għalhekk kull sara li jista' jkun hemm se jkollha riperkussjonijiet serji ħafna. Il-Kummissjoni tkellem fuq dan xogħol ta' tħaffir imma l-investitur għamel 30% ta' tħaffir din il-żona imma wis nibżaw illi dan il-post se jiġi konsidrat bħala risors strateġiku għal Polonja. U probabbilment se nbatu minn din id-deċiżjoni. Naħseb illi mozzjoni mis-Sur Valenza li qed jipproponi nikbu ittra lill-Ministeru għax dimna nal-fatt li l-investitur suppost kellu jagħmel ħafir 280 post u terz biss sissa u l-investitur qed jgħid illi dan il-post għandu iktar minn miljon tonnellata ta' faħam kannella li jista' jiġi sfruttat u għalhekk l-idea tkun li nikdbu l-ittra l-Ministru tal-Ambjent u insaqsuħ illi joħorġ bir-reazzjoni tiegħu bħala risposta għad ħassib tagħna. Din nitkellmu fuq komunità lokali li qed iżomm sod kontra investitur. Hemm xi telef nies li protestaw biex jimblukkaw eh, triq ewlenija kien hemm iktar minn mit tractors illi mblukkaw din it-triq. U protestaw kontra din l-idea illi ikunem il-ftuħ ta' din il-miniera din il-barriera miftuħa. Għal dawn l-erba snin għalunna memx problemi u għabis kussjoni ta' tħaffir imma ma jistawx jarqobina bina għax aħna nafu illi min isib il-faham kannella probabbilment ikollu l-autorizzazzjoni il jisfrutta jisfrutta dan is-sors eh, u jopera il-miniera. U aħna nafu il polonia ikolla iva il-professor tal-enerġija per eżempju. Hemm tliet prioritajiet f'Polonja l-ikel, l-enerġija u l-ilma dawn huma tliet prioritajiet. Imma aħna naħsbu illi l-enerġija hija importanti u tista' tiġi importata imma ma nistgħux ikonna sostituzzjoni għal l-ikel, l-ikel prodott fil-żona stess tal-pajjiż. Iva, grazzi ħafna. Fil-qosor ħafna nixtieq ukoll inwieġeb għal mistoqsijiet kien hemm mistoqsija fuq l-iskadenzi meta il-kas tana wasal qoddim il-Qorti Suprema Amministrattiva iktar minn sena u memx numru tal-kas. Imma il-protesti tana li ġi eh, firm, eh, firmat minn 176 persuni u eh, qoddim il-Ministru tal-Ambjent, nitkellmu fuq il-Ministru tal-Polonja ġifiri tal-Ambjent. U din l-ittra baqat minar tweċiba mill-2011 u għalek għaddew erba snin memx tweċiba xejn ma ċevejna xejn minn Ministeru tal-Ambjent nixtieq nirringrazzakom il-kol tal-interess tagħkom dan il-każ tiegħi tagħna iva hemm ħafna lakune, ħafna xquq veru fil-leġislazzjoni, prevenzjoni aħjar mill-kura. Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa issa għax iktar tard se jkun ferm iktar diffiċli u wkoll tal-leġislazzjoni polla kol e hekk hemm bżonn nagħmlu nagħmlu tagħna u nagħmlu xi ħaġa issa. Għanna bżonn eh, ikonna set fuq deċiżjonijiet tal-Gvern Pollak u dawn id-depositi ma jiġux reġistrati għax nafu l-sfruttament tagħhom se jolqot il-direttiva ta' l-ilma u direttivi oħra leġislazzjoni ambientali tal-Unjoni Ewropea u lek nixtieq ringrazzjakom tas-sum minn qalbi napprezzaw ħafna l-interess tagħkom dan il-kastana u nittama li jkun hemm passi konkreti u dan din ma tkunx biss diskussjoni. Nittamaw li taddu għall-azzjoni fisem dawn iċ-ċittadini kollha illi ċoddu eh, fuq l-għajnuna tagħkom. Grazzi ħafna. Mela Iva, prabta ma dak li għalt il-Kommissjoni nistgħu ngħidu il-petizzjoni tibqa' miftuħa u se nibatu itra l gvern Pollak u nitolbu informazzjoni fuq dan il-proġett u nuru it-ħassib tal-Kumitat Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew mhux biss eh, il-petizzjonanti imma l-membri kollha u ikonna bżonn informazzjoni kollha u ovvjament aħna nġornawkom dejjem. Issa morru għal punt li mis il-petizzjoni ġifieri numru 13, petizzjoni 0195 tal-2011 imresqa minn Bawdilo Pratt eh, fisem il-kanal Segura Garrigues u fissem l-Istitut Agriklu tal-Katalan, tal-Katalonja. U petizzjonant huwa hawnhekk Iva Tajab, wis nadilek il-kelma. Muchas gracias. Grazie ħafna, Signora President. L-Istitut Agrikolu hija organizzazzjoni ta' intraprizi formata minn imprenditori u sidin tal-Komunità Autonoma ta' Katalunja eh, fiħdan ir-Renju ta' Spanja u mill-fondazzjoni tiegħu jiġifieri iktar minn 160 sena ilu għandu eh, l-għannijiet eh, għandu l-għannijiet ewlenin eh, difiża ta' libertà tal-agrikoltura u l-iżvilupp tal-agrikoltura. Meta konna nafu dan il-proġett tal-kanal Sagarra Garrigas fl-1994 pala interess pala opra ta' interess ġenerali aħna konna soddisfatti dan il-proġett kienet jipprevedi l-irrigazzjoni ta' 70.000 ettari ta' rsitzet illi kienu destinati kollha għal kultivazzjoni f'żona hija foqra li hija fqira ħafna fit-territorju ta' Katalan imma għaddew is-snin u eh, bil speċjalment bil-Red Natura 2000 super eh, territorju inizjali li suppost kien taħt irrigazzjoni taqqassow ġifieri iktar minn 40 fil-mija f'dawn iż-żoni ta' protezzjoni speċjali ta' tjur. U ovvjament eh, l-bdewa kienu sorpriżi ħafna għax raw istennijiet tagħhom jisfumaw għax ħasbu li se jirċevu l-ilma irrigazzjoni u dan krem dibattitu soċjali u ekonomiku u għalhekk l-Istitut Agrikola ressa il-petizzjoni li għandna dimna. Ovvjament aħna ma nipretendux li naqsu l-artijiet li huma eh, ħarsa mir-Red Natura 2000 imma nsaqsu biss illi ikunem f'temiet ta' kumpensu ta' ġestjoni li ġi eh, mwet mill-gvern ta' Katalonja f'deklarazzjoni tal-impatt tal-ambjent li għamil referenza dan il-proġett ġifiri data tal-2010 ġifiri bidu qabel il-bidu tal-petizzjoni ġi rispettati u l aħna għanna strat ta' din id-deklarazzjoni u aħna għanna xiftit minn daw il-paragrafi li ovvjament interessawna mill-qrib, specialment żewġ punti li fil-żoni ġifiri ta' fejn hemm il-protezzjoni speċjali ta' tjur ikun hemm studji biex juru jekk hemmx kontabilità bejn l-irrigazzjoni u protezzjoni ta' tjur. Il-Parlament hemm bżonn jeżiġi mill-Gvern Nazzjonal li huwa rispetta dan l-ampen. L-Istitut Agrikolu jgħid ukoll ħafna minn dawn iż-żoni jistgħu jiġu eh, esklusi eh, minn mill-protezzjoni tat tjur u jista' jkunu ta' irregazzjoni u għalhekk id-direttiva Habitat u direttiva fuq it-tjur ma jprojbix l-attività agrikola dik bl-irregazzjoni u le. Imma jgħidu biss li hemm bżonn ma jkunx hemm preġudizzju għat-tjur tal-isteps u l-fattibilità tagħhom. Per eżempju, f'żona terrikazzjoni li għafiċin ħafna tal-kanal Segarra Garrigues, aħna la bħala kanal Edre Taragega, reċentement kien hemm rapport il juri il-kompatibilità tal-irrigazzjoni ma' eh, mal-habitats eh, ta' dawn it-tjur tal-steps u għalek aħna rajna il-notizja publikata u kol fis segre ta' 30 ta' ottubru tal-2014 l-istess jottu kol għal dawn iż-żoni ta' referenza ġifri tal-kanal ta' Segarra Garrigues U għalhekk jekk ikun possibbli li kemm irrigazzjoni f'dawn iż-żoni li huma ta' protezzjoni ta' tjur, eh, hemm bżonn mal-ewwel ikun hemm investiment ekonomiku biex ikun hemm eh, dal-proġett eh, u għaxekle se jkun hemm ukoll din iż-żona impatt kbir ekonomiku u tal-agrikoltura bħal dak li huwa investiment. Għax jekk ma jkunx il-każ, ma jkunx possibbli irrigazzjoni f'dawn iż-żoni u jrid ikun hemm kumpens ekonomiku għal dawn il-tsitset li qed jiġu ovvjament mill-quta minħabba nuqqas ta' irrigazzjoni u għalhekk imbagħad hemm proġett sekundarju wkoll li jiġi finanzjat mill-Unjoni Ewropea u għarek hemm bżonn illi anki għal dak il-parti tal-kanal ta' Segarra Garrigues para provizjoni ta' ta' dawk in-nies li qegħdin viċin ħafna u l-Istut Agrikolu mhuwiex kontra imma aħna nixtiequ biss illi fl-implementazzjoni u fil-finanzjamenti ġej mill-Unjoni Ewropea ma jitx ikun biss possibli biex eh, almenu n-naqsu kemm jista' jkun din il-parti tal-bidja illi jaqgħu barra din l-irrigazzjoni tal-kanal Segarra Garrigues u għax jekk le nkunu qed niksru lan basiku tal-kanal Segarra Gariges li hu dan eh, li jagħti irrigazzjoni lil dawn li ġsid ġifiri u jagħti provviżjoni li dawn in-nies li jgħixu hemmhekk. U għaldaqstant aħna ngħidu li dan huwa ta' interess ġenerali. Möchte ein Petent Stellung, eine Stellungnahme abgeben oder haben Sie für alle gesprochen? Mela. Hawn xi petizjonati ħorġi jitkellem? Le tajjeb, somalju tajjeb ta' situazzjoni. U għalek issa naddi il-kelma l-Kommissjoni. Jider li l-kellim jatawnek. Grazzi, President. Mela, mill-lat leġislazzjoni ambientali tal-komunità hemm żewġ aspetti li huma it-tnejn rilevanti ħafna l-ewwel net il-kompetenza u l-għamla illi meta jinġu għal klassifikazzjoni dawn iż-żoni li huma ta' protezzjoni speċjali ta' tjur u t tieni il-fatt illi jkun hemm ġestjoni jew l-użu tal-attività li qegħdin l-attività agrikola għaddejja f'dawn iż-żoni. Il-karatteristika ta' suġġett li huwa suġġett dibattitu tal-lum jiġi wkoll minħabba l-fatt illi f'din il-klassifikazzjoni il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea f'żewġ okkażjonijiet f'perjodu qasir ħafna għall-ewwel net il-ħażet l-Ispanja li ma ma kienx hemm biżejjed minn dawn l-artijiet għal protezzjoni speċjali tal-tjur, ġifieri f'dan il-każ fir-reġjun ta' Katalunja, u t-tieni net tal-li approva proġett għall-irrigazzjoni tal-kanal ta' Segarra Garrigues f'żona fejn qabel ġiet eh, desinjata bħala eh, post ta' konservazzjoni. U għalhekk wara nistgħu ngħidu illi kien hemm dawn iż-żewġ sentenzi li huma differenti imma t tnejn li huma ħarġu mill-qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Għadik li hija klassifikazzjoni hemm bżonn li wieħed jgħid u ħaġa rilevanti li dan huwa obbligu illi hija fl-artiklu 4.4 ta' direttiva ta' tju u l-istati membri bil-ta' bil-fors għandhom bżonn assenjaw ċerti żoni fit-territorji tagħhom li jkun adegwat għal konservazzjoni tal-speċi illi jidru fl-anness wieħed tal-direttiva u l-ek Spanja eh, ridet tirraspetta u forse fuq il-territorju tagħha, ġifir klumma dawn l-artijiet dawn il żoni tal-steps u fl-essukazzjoni ta' din is-sentenza f'dan il-każ fil-Katalonja e, i kibret e, l-artijiet li għamlu parti minn dawn iż zepas ġifiri dawn il żoni ta' protezzjoni speċjali ta' tjur u li kienu ġo identifikati minn qabel. Għalhekk il-klassifikazzjoni u l-obbligu ġifiri ta' klassifikazzjoni u kif ukoll il-ġestjoni huma kompetenzi tal-istati membri. Ġifiri il-Kummissjoni ma tamilx klassifikazzjoni tal-steps eh, u l-istat membru illi irrit jirrispetta ċerti kriteri li huma esklusivament ċentifiċi u ornitoloġiċi u joħroġ bil-klassifikazzjoni tat territorju tiegħu li jaħsibu huwa adegwat. U l dan huwa punt importanti għax il-klassifikazzjoni jew ħatra ta' dawn it-territorji jaqgħu biss taħt il-kriterji xjentifiċi ornitoloġiċi u mhux eh, mill-aspetti ekonomiċi jew eh, soċjali u ovvjament dawn huma kriterji għal klassifikazzjoni tal dawn il-żoni ta' steps tal-muntanji. Dan il-każ il-klassifikazzjoni hija loġika permezz ta' att leġislattiv u f'stat ta' dritt ovvjament u d il-qrati nazzjonali. Il-fatt li dawn steps dawn iż-żoni issa huma ikbar fil-Komunità fil eh, Autonoma ta' Katalonja huwa ta' sodisfazzjon biex huma jkunu jistgħu jaqdu dmirhom l-obbligi li ġew imposti fuqhom. Għax jekk ikun hemm analizi permezz eh, dan il-netwerk ta' tur li hemm fi Spanja u u ukoll il-presenza tal-ispeċi li jisoqilhom il-ħarsin. Dan fuq il kellinajt ngħid fuq il-klassifikazzjoni li ma nistgħux nikonfondu l-affarijiet klassifikazzjoni mal-ġestjoni u l-użu li wieħed jista' jkollu forsi f'żona ta' protezzjoni speċjali ta' tju li għandha x'taqsam mar-red Natura 2000 u kif qalet id-direttiva Habitat u il-direttiva ukoll fuq it-tjur biex hekk ikun hemm mekkaniżmu ta' salvagwardja biex il-proġetti illi mhumiex marbutin imma hemm bżonn jiġu żviluppati f'dawn iż-żoni hemm bżonn jgħaddu minn valutazzjoni mbagħad mill-awtorizzazzjoni. U għalek stat membru per eżempju għala raġunijiet ta' per eżempju ordni pubbliku jew interess pubbliku jistaw kolli waqqaf ċerti proġetti. F'dan il-każ kif kontet ngħid qabel, il-proġett dawn huma żewġ proġetti għax hemm il-bini tal-kanal Segara Garrigues ġi approvat mill-Komunità Autonoma ta' Katalunja qabel meta qabel ċifiri dawn iż-żona tal-steps tal-muntanji. Mbagħad il-proċess tal-eżekuzzjoni tas-sentenza eh, kif ukoll mbagħad l-adozzjoni wara tal-implementazzjoni tal-valutazzjoni tal-impatt u tal-ġestjoni. U lejk dan huwa punt importanti li wieħed forsi identifikah Meta l-Qorti tal-Ġustizzja f'Spanja mbagħad awtorizza dan il-proġett skont il-miżuri ta' salvagwardji neċessarji, hemm bżonn kemm jista' jkun ikun hemm rivalutazzjoni tal-proġett fid-dawl tal-klassifikazzjoni il-ġdida ta' dawn il-montani, ta' dawn l-steps. U dan fl-2010 kif kienet jgħid il-Gvern Kataluna ħarġ deklarazzjoni fuq l-impatt ambjentali fuq dan il-proġett kif qal tajjeb il-petizzjonant fl-2010 u din id-deklarazzjoni tal-impatt ambjentali fuq dawn il-żoni, iġifiri fuq dak illi jista jolqot l-iżvilupp, l-evoluzzjoni ta' dan ta' dan l-habitat, l-autorità kompetenti tal-Komunità Autonoma ta' Katalunja li hija responsabbli tal-ġestjoni ta' dawn il-żoni ta' Natura 2000 u rat l-impatt ta' dan il-proġett. Nala li ngħid u kien hemm sinsila ta' impatti illi kienu negattivi u ġabu magħhom il-qeda ta' ħafna mill-valuri naturali ta' dan dawn is-siti u għalhekk trattat mħabba l-interess pubbliku tal-proġett bċerti emendi u ċerti kondizjoniet biex ikun hemm ukoll mezzi ta' kumpens għal ħsara illi forsi jista' setgħu jagħmlu tajjeb ma' affarijiet taħsar li ma setgħux jiġu evitati. U għalhekk eh, eh, ħsara ġiet ukoll rikonoxxuta eh, fil-impatt ta' ambjentali f'dan il-post il Din nitkellmu fuq eh, telf ta' habitat, bidla fil-pajzaġġ eh, tal-uċuħ tar-raba kif ukoll impatti kollaterali ukoll. Imħabba dan il-proġett ta' irrigazzjoni. B'xi mod jew ieħor l-awtoritajiet impenjaw ruħhom permezz ta' din is-qarja ta' impatt ambjentali biex ma jintroduċux da proċu taraba li ma jaqblux ma l-konservazzjoni f'din il-zona u jibidlu sensalment l-irrigazzjoni f'ċerti zone determinanti imħabba impatt kritiku illi ma setaw xamlu tajja palihom kif kontat najt biex hekk dawn il-modi, dawn il-mezzi ta' ġestjoni huma r-riżultat ta' valutazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent dedikati li nistgħu ngħidu raw ukoll fid-deklarazzjoni u mbagħad determinazzjoni tal-użu u ta' ġestjoni li sta jkun hemm f'dawn eh, it-territorju f'dawn eh, zoni u da kif għadna qabel mħabba l-klassifikazzjoni kif ġew approvati minħabba qatt leġislattiv u issa jkun hemm rikors quddiem ir-rati nazzjonali u għalhekk għal dik li għal leġislazzjoni fuq l-ambjent ja l-klassifikazzjoni kif ukoll wara il revalutazzjoni tal-proġett u l-adozzjoni tal-mezzi ta' tiswija u ta' kumpens minħabba l-użu illi jista' jkun hemm f'dan iż-żona jiddependi wkoll mill-preskrizzjoni tal-leġislazzjoni lokali. Grazzi. Ja, vielen Dank an die Kommission. Ich gucke jetzt äh, zu meinen Abgeordnetenkollegen. Grazzi ħafna Kommissjoni, kollegi ixtieq jitkellem. Eh, e muchas gracias al señor Valdiri Ross. Grazzi ħafna Sur President. grazie wkoll il-petizjonant tal qiegħed hawnhekk għal din il- għal din il-prezentazzjoni dan il-kanal Taraka Gariges, ġi intenzjonat biex joħol iktar irrigazzjoni biex tinħol iktar art fertili. Ngħidilkom illi nofs din iż-żona illi suppost tiġi irragata minn dan il-kanal hija koperta taħt il-proġett Natura 2000 u dan għandu effett ħażin fuq il-bdiewa ta', ta din iż-żona. l-impatt, il-valutazzjoni tal-impatt għal dan il-kanal mill-8 ta' Ottubru tal-2010 wera illi f'dan il-oqsma fejn l-irrigazzjoni kienet projbita saret fuqhom sar fuqhom studju kellhom sir studju fuqhom biex jaraw l-impatt, però l-ebda studju ma sar fl-aħħar mill-aħħar. u anka marbut mal-fatt li parti minn din iż-żona jistgħu jintużaw biex jinħoloq ilma għax-xorb. Jider illi hemm żewġ proġetti bl-istess isem fuq il-forniment mill-kanal Saraga Gariges u proġetti ieħor bl-isem ta' Saraga Gariges proġett ta' irrigazzjoni u għalhekk il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa biex naraw eżattament li ma ilma se jintuża eh, għall-irrigazzjoni li din kienet il-mira illi imbeda bija dan il-proġett. Naħseb li din hija xi ħaġa stramba illi kollok kanal bħal dan illi kien intis biex jibdel art li ma kien ma kienx fiha jsir l-ebda irrigazzjoni art xotta. Għal kanal eh, marbut mal-ilma tal-xorb. Naħseb li dinja xi ħaġa stramba ħafna u għalhekk din petizzjoni tibqa' miftuħa kemm isiru l-istudji adegwati. Grazzi ħafna ma jidirx illi kellima oħrajn li xtuq jitkellmu għalhekk il-petizzjonant forsi jista' jagħmel taqsira sabiex nkun nistgħu nikkonkludu. Grazzi ħafna, Sinjura President. Hawnhekk mhux qegħdin nagħmlu dibattitu fuq il-klassifikazzjoni ta' din iż-żona taħt in-Natura 2000. Nistgħu nagħmlu dan, però mhux dak qed nagħmlu llum. lum il-valutazzjoni għant il mirja tal-valutazzjoni ta' l-2000 u 8 xorta ma ġewx ma intlaħqux. U fl-axar mill-axar din l-irrigazzjoni mhux qed issir. Is-sidin ta' din l-art qed jiġu affettwati bil-mod ta' kif din l-art inqasmet u qed tintuża u ma jafux jekk jistgħu jagħmlu irrigazzjoni bħalissa. Aħna maħniex kontra il-klassifikazzjoni, aħna rridu li jkun hemm studji. Għaliex jiena inħoss illi l-irrigazzjoni hija xorta konformi mal-preżenza tat-tjur f'din iż-żona. għaliex jekk dan ma jseħħx eh, se jkun hemm li jitfaqru f'din iż-żona Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq il-klassifikazzjoni ta' żona taħt il natura għalfejn, hawnhekk qegħdin nenfasizzaw fuq il-valutazzjoni tal-impatt li tippermetti l-irrigazzjoni u għalek għandhom isiru l-istudji adegwati. Grazzi, grazzi l-petizjonant tal-li kien għawnek maħna illum. U inti spiegajt ċara l-axħar xini eżattament din il-problema ċerta li fil-passat inti, għanti ċert illi fil-passat kien dialogu u sfortunatament dan ma wassal għal xejn U għalhekk irridu koplu niddiskutu dan irridu nħallu din il-petizzjoni miftuħa. U palma qalu l-membri tal-Kummissjoni din hija mm, kwistjoni marbuta mal-użu tal-art. U għalhekk nirridu nikbu itra l-awtoritajiet lokali u nistaqsu jekkemx hemmx possibilità li nirċievu din it-tip ta' konformità u kompatibilità. Anka forsi li jkun hemm xi tip ta' kumpens jista' jintuża bħala kompromess fuq naħa jkollok xi intervenzjonijiet ma mbagħad ikun hemm kumpens. li ma tip ta' kompensi xta' jkonna. Din xi ħaġa li fuq għaldu naqblu mal-Kommissjoni hawnhekk. Eh, rridu nżommu din iż-żona protetta, però fl-istess ħin irridu naraw żvilupp ekonomiku f'din iż-żona, ma nistax ninjoraw din il-ħaġa. U għalhekk eh, nħallu miftuħa u navviċinaw lill-autoritajiet. Grazzi ħafna. Il-petizjonant nikonkludu dan il-punt, grazzi tal-li kont maħna għawnek, il-petizjoni illi jmiss. U kol minn Spanja, Minna ħata Cristobal Aguado Laza, fissem l-Assoċjazzjoni Valenziana tal bdiwa Azaja fuq il-prodotti għal protezzjoni tal-pjanti, l-insetti u animali errida u l-mart tal-pjanti. L-ewwel naddi il-kelma lil kristobal Agwado Laza biex jomlinna il-preżentazzjoni. Il-wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd, grazzi lil President tal-li tajtuni il-mikrofonu qed tippermettu li nitkellem hawnhekk eh, fisem l-Assoċjazzjoni tal-Briewa ta' Valencia. Parissa, is-settur tal-frott il l-ħaxix għandu problemi serji minħabba li eh, memx protezzjoni fuq il-prodotti tal-pjanti u għanna għalhekk anka problemi ekonomiċi minħabba l-attitudni tal-Kummissjoni Ewropea e, fil rigward ta' prodotti minn pajjiżi terzi. Dan kollu l-inna ipoġġina f'sitwazzjoni ta' sew diffiċli u għalhekk huwa neċessarju għalina il nitkellmu dwar il-saħħa tal-prodotti tal-pjanti u anka il-prodotti agrikoli importati minn pajjiżi terzi effetti eh, u dubji eh, fir rigward tal-reġim ta' ispezzjoni fuq is-saħħa ta' dawn il-pjanti u qed nitkellem dwar is-sitwazzjoni allarmanti l-ar sitwazzjoni forsi illi hemm eh, hija il-pestef Montenegro illi kien hemm illi qed titħol eh, mill fis-suq Ewropew mill-2010 sal-2014 il-Manta Negra kienet eh, marbuta ma' 35 kas għalhekk dan mhuwiex aċċettabbli il li huwa skandlu u għal attitudni ta' kondensazzjoni li qed tintwera min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea meta wieħed iqis kemm hija kbira din il-problema. Fl-2014 il Kien kienem ħames kazijiet li kienu marbuta mal-Afrika ta' isfel, fil-fat kienem anka aktar kazijiet u f'Ottubru kienem tiġa 28 kasi il-paradoss għawek u li għandek l-autoritajiet komunitarji eh, għawek li ma kienux konformi ma l-impenji li kienu għamlu u l-Afrika tisfel U l-Afrika tisfel fil-fat kella ħafna minn dawn il-pjanti ta' ċitru li kienu kontaminati b'din il-marda, b'din eh, eh, il-peste dan, dan l-organizmu. Din hija kontaġuża ħafna din il-marda u fil-fatt l-Aġenzija tal-Sigurezza fl-Iker Ewropea wkoll semmit dan u mhux qed nisaġera illi ngħid li mhuwiex aċċettabbli dan. Aħna fil-fatt kellimna kontra dan għal uh, ħafna żmien l-Italja, Spanja u il-Greċja u l-pajjiżi kollha illi jipproduċu dawn il-frott ta' ċitru maħniex qegħdin nitkellmu dwar xi ostakoli kummerċjali dawn huma swieq komplementari, jiġifieri jiena rid nagħmilha ċara li aħna mhux qed nitkellmu dwar ostaklu, assolutament mhux qed nitkellmu dwar xkien mux edin nejdu l-emisfera ta' tramuntana kontra dik tal-nofsenar il-ġurnal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea juri li bejn l-2009 u l-2013 kienem mill-inqas tmin tip ta' organizmu eh, li huwa bħala pest Eh, illi daħal fl-Europa ġifiri isu għat jitħol wieħed ġdid kull seba' xhur minn dawn il-pesti. U eh, huwa diffiċli għax ma nistgħux nużaw dan il-ħarsien eh, din il-protezzjoni tal-pjanti hawnhekk fl-Ewropa. Il-ġurnal uffiċjali semmi biss dawk il-pesti illi l-Unjoni Ewropea qed tagħti fondi ekonomiċi għalihom mhux qed issemmi xejn dwar il-pesti l-oħra illi din jitħlu fl-Europa u fis-settur agrikolu, ġifiri jam dawn idu nitrattaw maħna dawn l-insetti dannużi għal pjanti u għall agrikoltura ġifiri għalina e, din tfisser il il-vijabilità ekonomika tagħna il-kapitlu e, aħari tagħna tal- mm, e, ukoll riguarda xaħġa ħaġa serja fil-reġjun ta' Galizja fi Spanja instab insetta dannus ieħor e, e, u dan l-inset e, l-ewwel darba li rajnieħa fil-fat fil-kontinent Ewropew fin-nofsinhar tal-kontinent Ewropew u sena u nofs ilu ikkuntatjajna l awtoritajiet nazzjonali u Ewropej u ednilom illi emson ta' vigilanza u prevenzjoni u s-sena u nofs wara għanna dan l-inset perikulus eh, fl-Europa. Din hija kwestjoni importanti dan huwa vettura trasmissjoni ta' mart serju u um, għalhekk um, aħna din fil-fatt nitkellmu dwar mart trasmess permess ta' batterji illi huwa prezenti fl-Afrika u fl-Azja eh, faktar f'ħafna postijiet u anka sa infireċ fil-Florida u fil-Istati Uniti fejn qed jeffetwa wkoll dawn din il-produzzjoni tal um, siġar ta' ċitru u fil-Brażil 34 miljun siġra kellhom jinqerdu fi spazju ta' żmien qasir ħafna. L-Assoċjazzjoni Mediterrana tal-Protezzjoni tal-Pjanti qalet li din il-marda tista' tinfirex faċilment fil-pajizi mediterrani u eh, din il-marda ta' dawn il-frott ta' ċitru li tista' tfisser it-tmiem tal-produzzjoni ta' ċitru fil-Ewropa. Jidher ċar li l mekkanizmi ta' ħarsien fallow il-Parlament um, għandu bżonn eh, sejja l-awtoritajiet biex e, jisibu soluzzjoni għal din il-problema serja immens u dan għandu jagħmlu billi poġġi bżet fondi biex jisiru il-miżuri kollha ta' prevenzjoni neċessari biex jitrattaw e, e, dan il-vettur ta' trasmissjoni tal-mart fil-Portugal u fil-Spanja. U fil-rigward ta' direttiva ġdida huwa vitali, huwa importanti mens li konna l-standards adattati fil-post biex ikonna il-kontrolli fil-portijiet, kontrolli rigorużi ħafna aktar mill-li kena sissa huwa importanti vitali għalina li aħna nadottaw dan e, e, e, modelli li hemm oħra pal ġappun il-Korea u l-Istati Uniti fejn jibatu l-ispetturi tagħhom anka fil-pajjiżi ta' oriġini minn fejn ikunu qegħdin jimpurtaw frott u xejjex biex huma jiċċekkjaw is-saħħa tal-pjanti fil-pajjiżi li minnhom ikunu qegħdin jagħmlu l-importazzjoni. Anka l-Ewropa tittamel l-istess ħaġa, tittamel ispezzjonijiet fil-pajjiżi ta' oriġini indiġni għal ċertu importazzjoni, mux għal kollox ovvjament, imma għall-inqas fil-kas tal-Afrika ta' isfel fejn uh, kena problemi partikolari ġejjin minn hemmhekk u f'din id-direttiva l-ġdida irdu naraw lista pożittiva illi tapplika għal ċertu um, prodotti eh, tal-bidja u um, nixtiequ naċċertaw li dawn il-prodotti li huma destinati għas-suq Ewropew u l-pajjiżi li mhumiex fil-lista jridu jkunu iċċekkjati aktar biex jiġu solvuti dawn il-problemi jiddispjaċini li aħna pala bdiewa kanna nduru għal miżuri um, um, eh, legali imma wasal iż-żmien il-Parlament ikun involut ukoll u l-koll kemm aħna rridu naraw kif ħansibu soluzzjoni effiċenti għal l-industrija taċ-ċitru fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Jiena tajtek naqra aktar ħin eh, biex titkellem għax hemm aspetti tal-petizzjoni illi huma importanti fil-fatt e, e, kważi kważi nistgħu ngħidu li jistgħu jiddaħlu tliet petizzjonijiet fiha jiena fil-fatt għandi żewġ persuni li qed jirrappreżentaw il-kummissjoni il-Sur Wolfgang e, għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Jien nixtieq nirristringi il-kontribut tiegħi għall aspett li issemma fil-bidu tal-intervent eh, uh, tal-petizjonant u dan it-toleranza mal-importazzjoni. Hemmhekk jiena nixtieq ngħid sentenza waħda fil-fatt għax eh, eh, fil-rigward ta' tolleranza, fil-rigward ta' importazzjoni, ovvjament, jekk aħna ħan nimxu fit-tri li qed eh, nintalbu, nkunu qed nmuru kontra, obligi obbligi internazzjonali taħt il-regoli ta' WTO minħabba li hemmhekk taħt il-miżuri fitosanitarju sanitari, sanitari Aħna qegħdin ngħidu li aħna nippermettu tolleranza tal-importazzjoni fejn hemm każijiet neċessarji fejn qegħdin eh, ngħidu li hemm marel ta' 0.1 livell default u fejn eh, marell aktar oli ma joħloqx problemi għal konsumatur fl-Unjoni Ewropea. Iġifiri għal dan il eh, għadini it-tielet parti tal-petizzjoni idejna huma marbuta. Nishti issa għandi il-mikrofonu li kollega għax l-aspetti tal-fitosanita fajtosanita li huma aktar wisa ħafna. Ja, äh, äh, auf meiner Liste steht äh, Herr Karamitisius. Stimmt das? Ja. L-onorevoli Karamitisius, ma äh, pronunċi äh, pronunċitu xtajja ismek. Grazzi, il-Komissjoni tixtieq l-ONET tgħid li taqbel mal-petizzjonant illi miżuri u kontrolli fuq l-importazzjoni iridu jiġu imsaħħa. Is-sistema kollha fil-fatt tal-importazzjoni trid tkun aktar effettiva. dan il-prinċipju huwa rifless f'żewġ livelli l net l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet individwali fir-rigward ta' komunitajiet partikolari u anka ta' pesti, ta' insetti dannużi u l-oriġini tagħhom. U eh, dan inti semmejtu fir-rigward ukoll tal- tal-importazzjoni ta' ċitru mill-Afrika t-isfel. It-tieni livell huwa dak ta' marbut mal-regoli ġenerali fil-lat bażiku dwar il-protezzjoni tal-pesti fil-pjanti, ir-reġim illi għandu jiġi adottat tal-pjanti jew il-prodotti tal-pjanti minn pajjiżi terzi fuq l-ewwel livell nixtiequ nixtu dawl fuq il-fatt li sena l-oħra ħadna deċiżjoni stretta ħafna, deċiżjoni tal-2014 fuq l-importazzjoni, e, e, slash 42 e, dwar l-importazzjoni ta' ċitru mill-Afrika tisfel. Din hija deċiżjoni li inti fil-fatt semmejta wkoll fl-introduzzjoni tiegħek. Din id-deċiżjoni saret applikabbli fl-aħħar ta' Lulju illi fil-fatt kien nofs l-istaġun tal-importazzjoni tal-frott mill-Afrika tisfel u inkludit ukoll miżuri il-miżuri kollha possibbli fi rigward tal-importazzjoni inklusa il-requisit Eh, illi l-importazzjoni isseħ minn post ta' oriġni fej memx il-marda. Umbat it-testjar u sampling eh, anka miżuri oħra l-reġistrazzjoni tal-sit tal-produzzjoni u anka kontrolli ta' qabel l-esportazzjoni. Kif ukoll anka kontrolli eh, wara li daħlu l-importazzjonijiet Eh, eh, kondizjonijiet stretti ħafna fil-Afrika tisfel kif ukoll fil-ponti ta' tħul fil-Europa. X'kien ir-riżultat ta' din id-deċiżjoni? L-awtoritajiet ta' South Africa tal-Afrika t'isfel għandu li ma setawx jikkonformaw ma' dawn id-dispożizzjonijiet kollha fi żmien kellna ħames interċezzjonijiet eh, ftit żmien wara l-deċiżjoni fawissu iġifieri u l-awtoritajiet tal-Afrika t'isfel infushom imponowa proibizzjoni fuqhom infushom tal-esportazzjoni, ġifieri ma baqgħux esportaw dan il-frott ta' ċitru il territorju ma kienx hemm fil-fatt aktar interċezzjonijiet. Dis-sena ħanerġgħu nkomplu nimxu fuq dan ir-reġim u din ħadkun l-ewwel darba li din id-deċiżjoni ħad applika fuq il prodizzjoni kollha ċiklu ta' produzzjoni kollha fil-Afrika tisfel. Il-test ħajkun din is-sena fil-verità. Jidependi dan ukoll eh, dwar l-evoluzzjoni ta' dawn l-insetti dannużi, dawn il-pesti u din is-sena ħan iddeċidu jekk din id-deċiżjoni għandix issir aktar stretta jew għandix inkomplu napplikawha kif inhi. Jekk aħna naraw li mhix effettiva biżejjed, eh, dan huwa konformi mal-obligi tagħna internazzjonali għax kwalinkom miżura ta' restrizzjoni tkun ibbażata fuq eh, evaluazzjoni ta' riskju um, soda u titkun implementata permezz ta' ġestjoni tal-riskju proporzjonat u um, e, suffiċenti. Fl-adozzjoni tal-regoli tal marbuta ma' saħħa tal-pjanti, proposta fi anfisa, għanda reġim aktar stret, qed introduċi l-possibilta illi e, tieħu miżuri ta' prekawzjoni temporani kontra riski li mhux marufa u dan l-approċ fil-fatt e, sar bil eh, eh, dwaru fuq eh, mal-Parlament fil-plenarja ta' April ta' sena l-oħra u l-Parlament fil-fatt daħal anka regola aktar stretti u din il-proposta palissa qed tiġi diskussa fil-Kunsill. Nisperaw li taħt il-Presidenza tal latvija il-Kunsill joħroġ b'mandat għal trialogu għal negozjati bejn il-Parlament u l-Kommissjoni u l-Kunsill u fil-Kunsill hemm opinjonijiet differenti dwar il-livell ta' kemm għandhom ikunu stretti dawn il-miżuri ta' importazzjoni nisperaw li l-ħu kompromess u fl-aħħar net nixtieq nagħlaq billi ngħid illi rridu namlu rieżaminazzjoni tal-miżuri kollha fuq l-importazzjoni ta' ċitru mhux biss mill-Afrika t'isfel imma anka mill-pajjiżi l-oħra terzi mill-Brazil, mill-Arġentina u mill-pajjiżi l-oħra fil-fatt, ġifiri diskussjoni teknika ħatibda dal-waqt fuq livell ta' kumitat permanenti fuq eh, eh, li jaħdem fuq l-ikel u l-alf u eh, dan ix-xar biex naslu għal l-aktar rekwiziti ta' importazzjoni adattati għal dan it-tip ta' frot. nista' insemmi forsi wkoll xi eżempji oħra imma nifhem illi għandna restrizzjoni fil-ħin allokata għalina imma aħna disponibbli għal kwalinkwa formazzjoni oħra li intom tixtiequ aktar il qoddim Grazzi. Judank għalli komissjoni. Grazie ħafna, komissjoni. Membri tal-Komitat forsi jew petizzjonant iva delegazzjoni Spanjola tal-IPP aħna nappoġġaw l-argumenti li ġew mresqa minnaħa tal-petizzjonant u nitolbu l komissjoni biex tkun iktar effettiva meta tiġi biex tikkontrolla l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u tistabbilixxi iktar eh, kontrolli verifiki b'saħħithom biex nigarantixxu il-ħarsin tal-agrikoltura Ewropea nagħmel parti minn dan il-komitat u jiena naf illi hemm mezzi effettivi illi rendu diffiċli li wieħed juża u jadotta dawn il-mezzi ta' ħarsin. Imma nafu illi ħafna bidja jafu din is-situazzjoni, jafu tajba ħafna li kunem kompetitività libra ma nixtiequ l-istess kondizzjonijiet, ma mhux kondizjonijiet differenti, u lek bżonn li daw l-argumenti nkonsidrawhom. U anki r-regolament fis-seħħ ukoll tigverna l-importazzjoni ta' dawn l-insetti ta' ħsara minħabba jafu d-dinja globalizzata u il-rabtit komerċali jem u anki ġidra tana kontra dawn l-organizmi ta' ħsara kif għadna u kol fil-Parlament Ewropew u kol fil-Konsil. Issa fuq dawk li mill-importazzjoni minn pajjiżi terzi, il-proposta definixxi l-kondizzjoni minimi ta' dħul ta' prodotti li jirrispettaw l-standards Eh, mitlubin mill-Unjoni Ewropea u aħna nsaqsu l-Komissjoni biex eh, tiħu mezzi biex tikkontrolla dawn l-importazzjoni tu aħna para kumittat nixtiequ l kummissjoni taġel kemm jista' jkun biex tagħdel l-azzjoni u attwalment tieħu deċiżjonijiet ta' dawn il-mezzi, dawn il-miżuri u kif il-petizzjonant spiega kien hemm ħafna lejt u l-Kummissjoni trid tara tagħmel monitoraċ u pereżempju nafu wkoll għadaw tip ta' insetti ta' ħsara nafu illi kunem ħsara preġudizzju għal bdewa tagħna. U għalhekk umbat mħabba greening illi u koll tkellem il-petizzjonant nafu l-Parlament Ewropew hemm bżonn insaqsu l-Komissjoni Ewropea biex tirrispondi l il-miżuri li taħseb li huma neċessarji biex tkun tista' tilqa' dan ir-riskju. Grazzi ħafna Ja, vielen Dank. Ich habe ja schon gesagt, es reicht. Grazie ħafna lilek. Iva pala membru tal-komitat, tal-bidja kif ukoll tal-agri kif ukoll tal-komitat, nis u din il-problema xem ħafna sfumaturi. Ovvjament, nixtiequ jkollna kummerċ internazzjonali, imma turta l-agrikoltura fil-Unjoni Ewropea naraw il-prodotti tal-likel u ma soġġetti għal standards differenti ġifiri meta mqabbel dawk ta' pajjiżi terzi meta mqabbel ma' dawk tal-Unjoni Ewropea isom dawk ta' pajjiżi terzi għandhom il-ħajja iktar faċli ma' temm il-periklu illi forsi dawn ikunu kawża ta' mart jew ta' problemi oħra. Għalhekk hemm bżonn illi nkunu determinati ħafna biex nopponu minnajr, nkunu qed nopponu imma minnajr ma norqtu il-kummerċ. Iċferna bżon ta' miżuri effettivi. Aħna ovvjament nilimitaw ħafna l-uż dawn il-prodotti eh, mħabba ġifiet nitkellmu dejjem fuq il-ħarsin tal-pjanti. Ux m'daqqiet: l-ingredienti attivi mhumiex approvati ma nistgħux nużawhom u għanna għandna bżonn naraw l-approvazzjoni tal-prodotti fitosanitarji u il-valutazzjoni tal-impatt minnaħat tal-Kummissjoni. Għanna bżonn li konna valutazzjoni tal-impatt. Forsi hemm ingredient li jista' jieħu post l-ingredient attiv jekk hemm xsara l-agrikoltura Ewropea dawn huma kollha affarijiet hemm bżonn diskutuhom mhux xi ħaġa li tolqod biss ir-reġjun tiegħek imma anke fl-Ewropa tat Tramuntana għandna problema prodott illi ġi projbit u m'għandniex sostitut għalih. U l kummissjoni qalet illi l-Parlament Ewropew ukoll qed ikun limitattiv ħafna. U għal daqstant qegħdin ngħidu illi hemm bżonn inkunu prudenti ħafna meta nġu biex nitkellmu fuq l-importazzjoni tal-prodotti tal-ikel li dan ikun skont kondizzjonijiet ġusti u nkunu nafu l-mum l-prodotti li qed jiġu użati u kif nistgħu niverifikaw l-affarijiet kif għadt l kummissjoni għanna bżonn ta' iktar kontrolli. Biex hekk nkunu nistgħu nizguraw ruħna il nimponu dawn il-miżuri. Nista' niqafaw u il-petizzjonant issa naddilu l kelma u mbagħad nasal għal konklużjoni. din il-petizzjoni għaxa ħaġa li għanna bżon forsi namlu pala eh, smiħ eh, fil-komitat agri għax din problema għalina l-koll, kustjoni ta' saħħa publika, eh, ta' wiċ ta' kompetizzjoni u l-effett fuq il-flora u l-fauna kif ukoll fuq l-habitat. Naħseb nistaw namlu xi ħaġa tassew sostanzjali. Grazzi ħafna tal-ressa din il-petizzjoni tista' tagħmel taqsira mbagħad jagħmel nagħmel konklużjoni iva grazzi President anki Eh, grazzi ħafna għall-approċ inti tajt dan il-problema importanti li tolqot l-agrikoltura Ewropea kollha kemmi. Imma iva, eh, naraw il-kull siċuri naraw dawn il-insetti ta' eh, ħsara u ma ta' ħsara l-flora l-fauna diffiċli ħafna li nġildu kontra Na kollu għal diffiċli ħafna il-bdewa tagħna illi kompetu għax aħna għandna l-organizmi eh, taħsara kollha kemm huma tad-dinja kollha. U għalhekk aħna nkunu f'kondizzjonijiet inferjuri meta aħna nixtieq nagħmlu eh, nkunu kompetittivi fuq livell dinji. Grazzi ħafna, President. Ja, auch vielen Dank. Ich äh, würde dem Ausschuss folgenden Vorschlag bleibt offen. Grazzi ħafna mela jif eh, dan il-petizzjoni tibqa' miftuħa u naħseb illi għanna bżon nibatu din il-petizzjoni lill-Kumitat Agri u nsaqsi biex is-segretarjat mhux biss jaddija imma isaqsi għal tweġiba. Għax dan huwa komitat illi jitratta l-istess kwistjonijiet. Aħna nixtiequ naraw il-kuntest tal-kummerċ internazzjonali u għalhekk hemm bżonn nitkellmu mal-Kumitat Internazzjonali tal-Kummerċ. U aħna ħridu tweġiba minn għandhom ukoll. Grazzi ħafna lil petizzjonanti. Naħseb illi ħattu nota fid-diskussjoni li aħna fimna il-problemi illi għandkom grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk. Issa mela immorru għal petizzjoni numru 15 fuq l-agenda tagħna. Punt numru 15. Petizzjoni mresqa minn Amery Grossans fissim professuri tal-biokimika xuħut minnom rebiħa tal-premju Nobel eh, fuq id-dubbin tal-frott u nesentawom il-kontrolli veterinarji fil-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea. deċizjoni tal-Kummissjoni u il-petizzjonanti jekk ġobkom. Merħba. Mela, jiena se nitħaq hawnhekk għax ovvjament jiena bidwi u jiena wkoll studjajt il-biokimika. Suġġett li eh, dejjem tkexkixta mħabba fih għax il-professuri dejjem kienu bsin ħafna mana fl-eżamijiet. Jena qed naqsam magħkom ir-rispett tiegħi. Però illum jiena qed nippresidi l-laqgħa allura għandi ċerta vantaġġ. Nadil kelma lill-petizzjonant. Grazzi ħafna tal-li għaddejt li l-kelma. Grazzi, Sur President, tal-li qed tisimawna fuq din il kwestjoni għal darb oħra hawnhekk qegħdin nħol noħolqu bażi ta' kontrolli veterinarji fuq li jitneħew dawn il-kontrolli fuq il-frontieri ta' l-Ewropa. mhux biss għal dubbina tal-frott imma wkoll għal dubbin ieħor jew insetti oħrajn. Din ma ġor l lebda mart u għalhekk ma tkunx tista tgħaddi l-ebda mart fuq il-prodotti. jider illi eh, waqajna lura fil-leġizlazzjoni għaliex dejjem qegħdin posponi dawn l-importazzjonijiet mill-Dipartiment tal-Ġenetika tal-Università Cambridge jkun jista' jitkellem fuq il-barrier il-ostakli illi qegħdin naffaċċaw u hemm anka ċerta varjetà bejn ajruportu ieħor, per eżempju. Eh, prezentajna xi eżempji fi Vienna. Pakketti jew inkella anka eh, servizzi ta', DHL jerġgħu anzi jintbatu lura Fir-Renju Unit situazzjoni fil-ċentru ta' anzi mill-ċentru mil ta' li Stati Uniti jinbatu lura għal Stansted għaliex hemmhekk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 li nħolqu dawn iċ ċertifikati veterinari li fil-verità ma jistawx jenataw. U meta bħalma qal sur President hawnhekk mhux qed tindirizza dubbi bħal dawn ma iktar tistudja żwiemel u annimali oħrajn. Għalhekk diffiċli kollok esperti illi jifmu f'insetti bħal dawn ikun hemm pakketti li jirritornaw lura qas biss jinfetħu anka eżempju mill-Ġermanja. Marzu, minn bejn Marzu u Ġunju kien hemm 14 il-każ fejn il ma nfetħux għaliex nstabu allegatament li kienu kontra il-liġijiet Ewropej. Dan huwa każ partikolari jmur kontra l-interessi tal-suq wahdini. Fl-axħar nalaq komment personali. Naf xin il-situazzjoni sitwazzjoni l petizzjonijiet eh, preċedenti u segwejt ukoll din il-kwistjoni anka xamlet il-Kummissjoni meta tqis il-kontrolli intensivi u l-użu ta' drosofila melogaster fil-laboratori u anka fil-ċentri ta' kontroll u l-attenzjoni kollha li jiġbdu. Però naraw eh, mill laħar oħra naraw shipments illi jkunu jinvolvu iżatt iktar perikolużi li jitħallew fl-Unjoni Ewropea. Thank you. Grazzi ħafna nixtieq eh, nati perspettiva ta' riċerka ta' riċerkaturi l net eh, eh, drosofila melangonastra diġà tgħix u mill-2010 law ilha tintuża fil-laboratorji mingħajr l-ebda ħsara għal pjanti jew għall-ambjent jew għall-bniedem. Ġifieri tintuża fil-ġenetika fl-aħħar 20 sena anka ntrebħu żewġ premijiet Nobel minn riċerkaturi E, minn il-ċerkaturi Ewropeja u e, kull ġima hemm ġeni Eh, tal-mart il qed skoperti u din dubbina partikolari fil-fatt qed tgħin f'din it-tip ta' riċerka eh, ġenetika f'dan l-aħħar mit-sena ta' l-istudju tal-istokkijiet tal-ġenetika ta' din il-drosofila melanogaster eh, waslet għal ħafna suċċess fir-riċerka tal-ġenetika u l-ġimma fil-fatt jiena kont fil-laqa ta' riċerkaturi ta' drosofila fil-Chicago li ssir kull sena u fil-fat kien hemm um, pakketti sħaħa mimli din id dibta dubbina speċjali biex juruhom lill-udjenza, ġifiri, għandna din il-problema il-risposta tal-Komissjoni eh, għal e, kienet li ma kienx hemm problema. Imma fil-fatt hemm problema, aħna tlabna li dan il-laboratorju fl-Amerika jibatinna din id-dubbina u eh, dan permezz tal-FedEx imma dan tlifnih, din il-kunsinna tlifnija aħna. Jiġifieri mill-perspettiva ta' riċerka e, l-affarijiet jidru jidru loġiċi fil-fuq karta imma fil-prattika mhux qegħdin jaħdmu, mhumiex iddisinjati għal dawn il-tipi ta' invertebrati li ma jamlu lebda ħsara u li jintużaw fir-riċerka. E, fil-fatt, il-laboratori afrikani e, ma jakwistawx din it-tip ta' dubbina, l-affarijiet din id dubina tiġi akkwistata mill-Istati Uniti jew mill-Ġappun. Jiena fil-fatt e, tajt itra fejn hemm dawn l istokki ġenerali tal- um, mill-Angaster eh, eh, għanna imnizla diffikultajiet il-DHL, il-Stansted u għek, eh, mandomx fil-fat il-lodda adattata il-persuni emmek ma jafux kif jitrattaw dawn it-tip ta' kunsinni. It-tieni, l-ispejjeż marbuta mal-ispezzjonijiet eh, hija sproporzjonata anka fil-rigward tal-konferma illi eh, qed tinbat fil-padin id-dubbina partikolari. Jiena rajt eh, per eżempju il-taxxi id-dazzi li qegħdin jitħallsu Eh, anka eh, per eżempju fil-rigward ta' annimali oħra pa' zwimel per eżempju li huma differenti ħafna minn din id-dobina. Ġifiri flok 10 dollari jew 10 euro biex wieħed dawn jibatom permezz ta' l-airmail eh, f'pakett normali dawn qed ikollhom jintbatu f'pakketti ta' 200 dollaru li huwa li huma spejjeż kbar laboratorji żgħar li jridu jużaw dawn it-tipi ta' dubbina għall-istudju Eh, u wieħed jibata dawn l-istokkijiet u mbagħad l-istokkijiet jintil fuq fil-posta. Affarijiet differenti, pożizzjoni differenti bej l-istati membri wkoll. koll. Nuqqassan forzar, per eżempju, u kol infurzar il-gorus, iż-żejet u għalek dizastru għal riċerkaturi u ma fetwati minħabba dawn il-mizuri. Fil-wat illi l-istokijiet u l-anin fil-Istati Uniti u fil-Ġappun, forsi jkunu jistaw jaċċettaw konformita' ma' regoli tagħna il-problema hi illi eh, il-laboratorji iż ma jistawx eh, eh, jitħlu għal dawn l-impenni kbar u spejjeż proporzjonati għal periklu involuta għax m'hemmx periklu fil-vat tanka fir-rigward tal- um, tal-kunsinni bil-baħar ta' dawn anka hemmhekk hemm skedi differenti. Il-problema il problema ma jfissirx wieħed ma jistax isolvi anka eh, eh, eh, fil-każ tal-qafas il-gollatorju tagħna il-USDA u autoritajiet oħra bil-ħidma tagħhom ma' riċerkaturi eh, fi seba sin li għaddu għamlu l-importazzjoni aktar faċli, per eżempju, permezz ta' liċenzja ta' eh, użu multipliku minn ħafna spejjeż involuti, kull ma' wieħed ikollu bżonn huwa kopja ta' din il-liċenzja. Għalhekk biex nala jina nishtiq uh, nejt illi jina nifem il-fat li il-materjali importati ridu jieġu eh, monitorjati jina mandi lebda intenzjoni li niperikola l-ħajja tal-pentri tal-animali fl-Europa ma l-iskema li għanna palissa eh, titkun wahda li tista titħaddem Eh, proporzjonata, tinvolvi anka ċittadini jekk ikun hemm bżonn biex eh, wieħed ikun jista' jħaddimha u anka biex ma jkun ma jkunx hemm infurzar li jinvolvi ħafna spejjeż fuq livell nazzjonali. Ja, vielen, vielen Dank für die Kommission. Erhält jetzt das Wort Patrice. Grazie ħafna. Il-Kommissjoni. Grazzi ħafna, buon nofsenar tajjeb. Jiena naqbel bisħiħ miegħek il-skema ta' kontrolli ta' importazzjoni għandha tkun armonizzata fl-istati membri naqblu ma' dan u nifmu u mill-aħħar darba illi ntqajna f'dan il-kumitat ġifieri f'Deċembru tal-2013 għamilna ħafna sessjonijiet ta' informazzjoni mal-istati membri sabiex inkunu nistgħu nikkjarifikaw eh, naraw x'nistgħu narmonizzaw f'dan il-qasam. Min-naħa tagħna tal-Kummissjoni m'għandniex eh, regolamenti fissi ta' importazzjoni, għandna iktar regolamenti jew stipulazzjonijiet fuq il- il-ċekkijiet tal-ċekkijiet veterinari fuq il-bżon li kunem verifiki speċifiċi jekk dawn, dawn l-annimali kunix um, aġenti kon, U ġili jkunem kazijiet fejn jkunem annimali li huma ta' aktar periklu għal annimali oħra jew inkella għal pjanti u dawn jiġu importati u jider jew ġolhom jider li mhumiex daqshekk perikolużi u għalhekk konsenja mill laboratorju ta' riċerka titkun ċerta li verament hemm fija dak li qed jingħad li hemm fija. Sibna numru ta' problemi fuq il-konsenja bil-posta. Sorpriża ħafna li nisma' li dawn l-annimali jinbatu bil-posta. Għaliex forsi jistgħu jintbatu b'mod aħjar b'mod iktar veloċi, ma jidhirx li qed qed taqbel, forsi din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutu b'mod bilaterali, aħna lesti illi naħdmu għal skema ta' importazzjoni iktar armonizzata, għandna bżonnok biex nagħmlu dan, però minkejja dan kollu mill-rappreżentanti tal-verifiki tal-importazzjoni tagħna wara diskussjonijiet li kellna mal-28 stat membru jider li ma kienx hemm xi problemi riċenti brabta ma dan l-annimal. Għal inqas dik l-informazzjoni li rċevejna mir rappreżentanti tagħna u mqalu li kollox miexi tajjeb. U aħna sħaqna kemm huma importanti li dawn il-verifiki meħdux wis eh, żmien għal dawn l-ispeċi li m'għandhomx ħajja twila. Apparti minn hekk ħarisna lejn il-bażi legali għal eżenzjonijiet fuq il-verifiku ta' dawn eh, l-annimali xi ħaġa l qegħdin eh, diskutu fil-Kunsill u fil-Parlament, però jider li hemm opinjonijiet differenti fuq eżenzjonijiet bħal dawn għaliex hemm xi kollegi fil-Parlament illi għandhom opinjonijiet differenti li ma jkunx hemm verifiki. U mid-diskussjonijiet li kellna tkellimna wkoll fuq eżenzjonijiet eh, dwar ir-rekwiżiti tal-importazzjoni. Però irridu nistennew l-adozzjoni ta' dawn il- żewġ liġijiet qabel aħna inkunu nistgħu noħolqu leġiżlazzjoni sekondarja u regoli oħrajn u għalhekk irdu tifhmu illi aħna rridu nirċevu ċerta sigurtà fuq il-latti legali bażiċi tagħna qabel inkunu nistgħu innedu xi tip ta' leġiżlazzjoni sekondarja biex ikonna approċċ iktar sempliċi u armonizzat. Grazzi, Sur President. Jena napprezza illi Erġajna din l-opportunità li niddiskutu din il-kwistjoni mal-Kummissjoni. Dak li smajna minnaħat tal-Kummissjoni huwa ambizzjuż ħafna anzi jipprometti iktar tajjeb minn dak li smajna fil-passat. Kif rajna qabel kien hemm din il-petizzjoni dan huwa suġġett li huwa ta' benefiċċju għal pubbliku, irridu nagħmlu xi ħaġa. Ma nistgħux nevitawha, għandna bżonn xi tip ta' pjattaforma, Illi jkun hemm xi sistema li turi li dan il-prodott hemm il-laboratorju għal ieħor. Forsi jkun hemm ċentru wieħed fl-Ewropa fejn tista' tirċivi eh, materjal xjentifiku minn kontinenti oħrajn diffiċli tagħmel eċċezzjoni għal annimal wieħed. Però hemm provi li dan ma jagħmel l-ebda ħsara li mhuwiex ta' teddida. Hemm bżonn xi mekkaniżmu xejn elaborat, però Nifhem illi din l-ispeċija importanti għal xjenza u tista' tippermetti li jkollna titjib sostanzjali għal bniedem biex ikun nistgħu nagħmlu riċerka fuq il-Mart u għalhekk inħoss li din għandha tkun priorità li jkollna sistema uniformi ta' kif nindirizzaw din il kwestjoni illi l-verifiki wkoll ikunu adegwati. E, ħafna drabi titkun fortunat biex dan il-prodott jasal, fl-axar mill-axar li għandu jasal. Jekk ikun hemm punt ta' verifika fuq il-frontiera u jkun hemm servizz ta' kurjer wieħed flok ieħor jafta għaddin kella bil-kontra. Din mhix sistema tajba. Il-mira politika mhijiex eżattament eh, il-kategorija, però l-mira politika hija illi inżommu l-Ewropa bħala qafas xjentifiku b'saħħtu u din hija xi ħaġa li għalhekk qed toħloq kontradizzjoni. Għax hekk laboratorju f'pajjiż partikolari jista' jsib ċerta diffikultajiet, u mbagħad laboratorju f'pajjiż ieħor ma jintaqax mal istess eh, problema u għalhekk nkun qegħdin anke nillimitaw il-kompetizzjoni xjentifika. U għalhekk għandna jkollna dispożizzjonijiet legali fil-suq waħdin rridu nieħdu azzjoni urġenti inħarsu lejn il-proċeduri parlamentari u forsi anzi ma nistawx nipretendu illi dawk li rebħu l-premju Nobel jqodu isifru minnaħa l-oħrajn kollu. U, pero forsi tajjeb illi jiġu hawnhekk u jitkellmu mal-gruppi politiċi, jagħmlu l-punt tagħhom. U għalhekk aħna minnaħa tagħna bħala kumitat ma nistgħux innaqsu il-pressjoni tagħna. Dan huwa insett wieħed. U għalhekk forsi nistgħu nħol u xitibta open group fuqu. Grazzi ħafna naddi l-kelma lura għall petizzjonant. U jekk joġbok indirizza il-kustjonijiet illi għamlu il-Kummissjoni. Fil-passat kellna l-impressjoni illi ma, rridna namlu xejn, però dan huwa każ li jista' jseħħ kuljum. Grazzi lura petizzjonant. Grazzi. Biex nirrispondi Signora Langhame? Ma nafx jekk għandkomx l-eżempji li aħna resaqna għandim il-komitat, però sa natijomkom issa. U tara kemm ir-riċerka edukazzjonali hija importanti, aħna hawnhekk mhux qegħdin nivvintaw. Aħna nafu illi id-drossa fil-amelongasta mhijiex perikoluża, din hija xi ħaġa illi qed jivvintaw in-nies u da ma jifmux. Aħna interessati li naħdmu mal-Kummissjoni. Hawnhekk għandna anka eh, xi eżempji li huma kurjużi biex biex tismagħhom, pereżempju fl-ajruport ta' Frankfurt, diskutajt il-vis, u jessa din il-kwistjoni wkoll qudiem il-qorti għaliex u anzi l-qorti lokali qalet il-wieħed għandu jinjora dokumenti ifrodati u għalu illi illi eh, anzi u sabu li dawn l-annimali kienu mejtin jew inkella eh, immuffati din mhix xi ħaġa li sa jgħidu l-Kummissjoni huma jgħidu li kollox qiegħed jaħdem mod tajjeb. Jiena nista' nagħtikom l-eżempji kollha u nistgħu nsibu soluzzjoni raġonevoli. Jiena ma tantx femt il-loġika ta' risposta tal-Kummissjoni anka jekk ikun hemm eżenzjoni. Ikun hemm eh, il-bżonn illi din l-importazzjoni isseħ, però fil-prattika il-dawn il-posti ta' spensjoni fuq il-frontieri huma dizinjati biex jagħmlu verifiki fuq dawn l-insetti u fuq l-annimali. Però l-autoritajiet fl-Ingilterra dawn ma, jagħmluhomx għaliex jisgħu wisq flus fl-ajruporti. li nissuġġerixxi huwa li inħarsu ehm, lejn il-proċeduri regolatorji fl-Istati Uniti, forsi mhux kollha nistgħu napplikaw hawnhekk, però forsi nistgħu nsibu mod ta' kif naħdu mal-komunità, mal-komunità tar riċerka biex minar ma jkonna proċedura li tiswa ħafna flus inkun nistgħu nsibu proċedura li nistgħu nifirxu b'mod wiesa. Illi kun hemm xi tip ta' liċenzja li dawn huma konsenji ta' drosofila melogaster. u eh, kemm ngħidilkom illi din l-ispeċi hija Eh, speċi li approvata naħata tal-Unjoni Universal l-UPO. Tajjeb jider li mixjin tajjeb l-andament tal-laqa u għalek nista forsi naddi il-kelma l-ura l-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Sur President. Kemm nirrispondi fuq l-approvazzjoni fuq il- postijiet ta' spezzjoni fuq il-frontiera. Iva għandek raġun, però aħna na skema ta' provazzjoni kemm xejn flessibbli. Ikun hemm eh, anzi dawn il il-verifiki jisiru permezz ta' ta' mir speċjali, però mhux il-prezzijiet li ntqalu lilek, mhux l-ispejjeż li qalu lilek. Apparti minn hekk, eh, l-istati membri jridu jkunu għanti jridu kollom rida li jagħmlu taħriġ fuq eh, il-ħaddima tagħhom mod adegwat u dinja xi ħaġa li jridu jiddeċidu l-istati membri. Mod simili jrid ikun hemm mod ta' kif niżguraw illi l-konsenji illi nbatu permessa tal-posta normali jaslu fil eh, punti ta' spezzjoni fuq il-frontiera. U dan jista' jsih biss jekk ikun hemm jar adegwat ta' dawn il-konsenji. Fil-passat kien hemm każijiet fejn dan ma kienx il-każ. U għalhekk dawn il-konsenji qatt ma waslu fuq fil-punti ta' spezzjoni fuq il-frontiera. il xi ħaġa oħra li inti irreferejt għalija illi għandu jkun hemm notifikazzjoni minn qabel tal ta' dawn l-ispeċi dawn l-animali ħajjin għaliex hekk nkun qegħdin nifaċilitaw il-proċess. Għandu jkun hemm ittra meta sa tasel din il-konsenja, meta sesal dan l-ajruplan, il-servizzi li sa jintuża ħalli nkunu preparati meta tasem il-konsenja fl-aħħar mill-aħħar. Xiftit mill-kustjonijiet li inti eh, semmejt marbuti ma' ċertifikat tas saħħa per eżempju problemi ta' Vienna, setaw ġew eliminati qabel Kiku kien hemm ippjanar aħjar tal ta' meta ħatasar il-konsenja kif ukoll tħabbira minn qabel għal punta spezzjoni. Kieku l-esportaturi jikkuntatjaw mod dirett lill-entitajiet eh, rilevanti ma tantx ikun hemm problemi, din xi ħaġa li rajna mill-esperjenza tagħna. Xi ħaġa li niddiskutu ma l-istati membri tagħna li jkun hemm armonizzazzjoni li jaġġlu l-kontrolli fuq l-insetti. u bl-istess mod forsi tista' tagħti parir il-klijenti tiegħek u jew l-issorsi tiegħek biex jippjanaw eh, dawn il-vjaġġi b'mod aħjar sabiex miż-żewġ naħat inkunu qegħdin naħdmu u ntejbu s-sitwazzjoni. Grazzi. Vielen Dank. Äh, die Nebenbemerkung, wir müssen natürlich Grazie ħafna. Rridu nassikuraw ukoll li s-sistema ma ssirx aktar ikkomplikata inkella ħafna mill-kunsinni bdew jmollu fil-postijiet żbaljati. U għalek eh, kollox irid isir b'bażi legali tajba u irid ikun ukoll eh, viabli finanzjarjament. Eh, Jina tal-limt u koll il-melanogaster u animali muwiex armonizzat imma l-aħbarit tajba i li għedin id-diskutu bazi legali għall eċessjonijiet għad-derogi fil-parlament u smajt illi il-Kummissjoni hija viċin ta'kom fil-Parlament aħna Irridu nikkonvinċu lil kollegi tagħna għalhekk il-petizzjoni ħatibqa' miftuħa u ħanaraw kif se morru l-affarijiet fil-ġejjini ħan informaw il kumitat Envi dwar din is-sitwazzjoni u um, ngħidulhom fejn wasanna u l-kustjoni tal-bażi legali involuta imbagħad l-Envi jista jistieden lil petizzjonanti biex uh, uh, uh, jiddiskutu l-affarijiet importanti li jintom dejjem tagħtu il-pożizzjoni tagħkom lill-istati membri biex ikunu jistgħu jifmu eżattament fuq xi qegħdin titkellmu. Tkellimna dwar l-insetti dannużi u l kreaturi dannużi li ovvjament jħasbu ħafna liċ ċittadini u għalhekk eh, dan ma tantx jgħin Iġifiri intom għandkom titkellmu ma' kumitat speċjalizzat li qed jitkellem eh, li qed eh, jara x'nija l-bażi legali u jieħu deċiżjonijiet. Aħna minna tagħna bħala kumitat tal-petizzjonijiet u li għandna nibdew eh, bil-ħidma tagħna billi nħallu l-petizzjoni miftuħa u naraw illi l-affarijiet jiġu segwiti. Aħna ħani pruvaw u koll naraw illi ma jkunx hemm konfużjoni laqas ma xi annimali oħra eh, dannużi. Eh, eh, intom tridu turu li din hija problema kbira xjenza. Mela, aħna wasanna fit tmiem din id-diskussjoni. Naħseb spiċċajna kmini fil-fatt għal dan il-Kumitat ta' Petizzjoni li hija eċċezzjoni. Naħseb qatt ma teħħedin fil-fatt Illum hija ġurnata speċjali. Grazzi ħafna u nixtieqilkom il-ħidma it-tajba u żaw tajjeb il-ħin disponibbli li għandkom li aħna ma konniex qed nafbu li ħajkolkom.